Chers euh, collègues, euh, j'espère que vous... Aziz kollegi. Nittama li rġajtu ġejtu issa mimlijin enerġija ħalli nkomplu b'din it-tieni sessjoni parallela ta' wara nofsinhar. Sessjoni parallela illi ħatkun qed tindirizza s-suġġett tal-impjiegi smajna lis senatur Franċiż dal-għodu illi tiġa semma dan is-suġġett fil-fass fis-sessjoni ta' filgħodu dan huma affarijiet li u ġew diskussi ma' reprezentanti tal-Parlamenti Nazzjonali għalhekk naħseb li hemm konsensus sabiex nifukkaw fuq dawn il żewġ suġġetti tagħna llum ġifiri l-impjiegi għazzaza nid niddiskutu dak il-punt sa' sambat għanid-diskutu l-impatt soċjali tal-programmi ekonomiċi tal-ġustament Għallok, dawk l-istati membri li għaddin diffikultajiet ekonomiċi bħal-issa u dan huwa wkoll punt importanti meta nitkellmu pereżempju fuq l-effett illi jista' jkollha bil-miżuri ta' awsterità sabiex jitaffu s-sitwazzjoni. Mbagħad għandna wkoll Unti oħra, diskussjonijiet fil-Parlament Ewropew biex naraw x'tip ta' influenza jista' jkollna aħna f'dan ir-rigward anke meta wieħed iqis dak li għadhom minnu l-Istati Membri. Nasab waħda mill-affarijiet li jrid jindirizza fil-fatt il-Kunsill Ewropew tar-rebbija kif nistgħu aħna nibdew nigwidaw il-proċess f'sens ġenerali Iridu nirrikonoxxu nar fil-fatt li l-Unjoni Ewropea tinsab fiċċazzjoni u naraw x'nistgħu nagħmlu fir-rigward tal-impjiegi, speċjalment għaż-żgħażagħ. Nibdalek billi nagħti xi kummenti sabiex nispjegalkom daqsxejn il-kuntest tal-laqgħa tal-lum. Mela aħna ħankun għadin niddiskutu dwar il-possibilità li ntejbu l-koordinazzjoni tal-politika ekonomika din tiġa tielet sena konsekutiva fejn qegħdin niddiskutu u nwettqu fil-fatt is-semestru Ewropew. U il affas li jgwidana hija il-sħarriċ ta' annwali dwar it bat mbagħad il-Kunsill Ewropew jiddeċidi dwar l-inju gwida ġenerali u mbagħad ukoll bażi tal-kontribut tal-Istati Membri naraw eżattament x'tib ta' għamla ħaj kollu dan is-semestru Ewropew. Na, żewġ dokumenti li jieħdu il-riforma kwistjonijiet ta' struttura u dokument dwar l-istabilità u konverġenza li indirizza l-patt ta' stabilita u tkabbir. Meta niddiskutu aħna il-kwistjoni ta' demokrazija l-kellim tiegħek. Mela, meta niddiskutu d-demokrazija aħna għandna bżonn illi s-saffi kollha ta' leġittimità ikunu involuti anke sabiex jigudaw ix-xogħol li sar mill-naħa tal-gvernijiet nazzjonali u mill-naħa tal-Kummissjoni wkoll. Naħseb din hija xi ħaġa illi meta ħankunu qegħdin niddiskutu numru 13 tal-kompakt veġitarju. Kif nistaw aħna allura immexxu l-qudiem dan proċess ta' leġittimità. Kull persuna trid terfa' responsabilità, kull persuna trid tagħti sema. Imma meta hemm affarijiet oħra, pereżempju, l-impjiegi, kwistjonijiet soċjali, l-qatt, esklużjoni soċjali, dawn huma affarijiet li irridu nindirizzawhom mela għaliex il-leġiżlazzjoni u l-proċessi politiċi l-linji gwida dawn maffarijiet affarijiet tal-Istati Membri iżda id-deċiżjonijiet ekonomiċi li jittieħdu mbagħad għandhom impatt ħafna aktar wiesa u għal daqstant aħna rridu insaħħu il-kapaċità ta' dawk ikkonċernati mill-effetti soċjali u minn dak li jiġri mill-politika li tiġi implementata. Importanti li jkun hemm bilanċ soċjali wkoll kif qalu Ren u Andor mod tajjeb dal-għodu. Smajna wkoll dwar il-bilanċ li għandna bżonn bejn il-Kumitat Soċjali u il-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi Monetarju wkoll għalhekk hemm bżonn tal-bilanċ. U fil-Kunsillu hemm bżonn li jinstab bilanċ bejn l-Ecofin u bejn l-EPSCO u l-Konsil ta' Affarijiet Soċjali. fis 7 fit-8 ta' frar jiena ġejt mistiedna. Nħu sem ukoll fil- fil-laqa sabiex naraw xħan għamlu għazzaza. Ġifiri, hemm bżon tal-bilanċ hawnhekk, hemm dina id-dikotomija klassika. Mela, jekk joġobkom dawk minnkom li qegħdin fis-sala jew bħadġu bil-qiegħda u issimgħu jew inkella ħorġu barra joġobkom. Mela. Safrattant. Tkellimna wkoll dwar kwistjonijiet soċjali dwar il-ħidma tas-suq tax-xogħol u kif ukoll nagħmlu linji gwida għal politika ekonomika. Naħseb li l-Istati membri fl-aħħar mill-aħħar qed jaraw l-istess affarijiet li qegħdin naraw aħna hawnhekk fuq livell Ewropew qed naraw li dejjem hemm iktar suġġetti li huma marbuta mal-impjiegi, mal-esklużjoni u l-kapaċità tal-politika soċjali sabiex fil-fatt tagħmel xi ħaġa. U dan kollu mbagħad għandu x'jaqsam mal-affarijiet illi għandhom x'jaqsmu mal-investiment, mal-kwistjoni ekonomika, iktar investiment. Dona huma kollha affarijiet li rridu ndirizzawhom. Dan huwa fis l-affarijiet li rridu nżommu f'moħħna meta nidħlu fid-diskussjoni wara nofsinhar illum. Issa, minix ħanqod nidħol fid-dettall dwar is-sitwazzjoni ta' l-impjiegi jew il qat speċjalment fost iż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea għandkom dawn iċ-ċifri kollha kif jiena intom ukoll mhux ħanoqgħod nirrepeti. Mela fl-ewwel diskussjoni tagħna dwar il qat fost iż-żgħażagħ li ħanibdew immedjatament Għanna fostna din id-diskussjoni żewġ presidenti tal-komitati għamnek għanna sur Kremastinas mill-Greċja u sir Aspiros Aguilar. Grazzi tal-li fostna fosna unek, nselmilkom. U għanna u koll bat il-President kol tal-Kumitat Finlandis illi ħanaddu l-kelma fl-aħħar tad-diskussjoni. Mbagħad ikollna wkoll iż-żewġ rapporters tal-Kumitat nirringrazzjahom, Sinjora Gureska u s-Sur Christensen tal-li jinsabu magħna ilhom hawnhekk sa il-bidunet is-Sinjura hija rappreżentanta tal-PP e u s-Sinjur ġej mill-Partit Soċjalisti Demokratiċi. Ġifir għanna bilanċ hawnhekk ukoll. Wara l-inizjattiva għandur appoġġata mill-kulleġġ aħna hawnhekk fil-Parlament Ewropew adottajna test li għandkom fil-files tagħkom fejn nisolbu illi ikollna laqa tal-Kunsil ta' Episkop 87 ta' Frar kif diġà semmejt iżom f'moħħu dejjem din il-kwistjoni tal-garanzija għaż-żgħażagħ. X'inhi din il-garanzija taż-żgħażagħ? Din hija kwistjoni li inti iż-żgħażagħ li għadhom ħarġin mill-iskola jew minn apprentistat għandhom jibqgħu bla xogħol għal iktar minn erba' xhur mingħajr ma jkunu għall-inqas irċivew xi offerta għal xogħol għal xi tip ta' intraprenditorjat, għal xi tip ta' taħriġ li għandu x'jaqsam mal vokazzjoni tagħhom. Ġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar bilanċ tal-finanzjament tal-ħtieġa li jiġi appoġġjat ukoll mill-Fond Soċjali Ewropew. Nittama l-Istati Membri ħajkunu qegħdin jappoġġjaw ukoll il-proposta tal-Kummissjoni, ġifieri 25% tal-, -tal politika ta' koezjoni għax inti ma tistax tajt li l-aspett soċjali importanti ma mbagħad il-politika soċjali ma tiffinanzjahiex kif suppost u għalhekk il-Parlament Ewropew għalissa issa illi għandna bżonn laqwa soluzzjoni ċe illi dina il-politika ta' garanzija għazzazzaħ tiġi finanzjata minn linja budgetarja apposta fil-budget Ewropew għaliex bekk inkunu għadin nagħtu garanzija li zazah li għal inqasu ma għadin jiġu rikonoxxuti fuq livell Ewropew. Ovvjament l-ideali mhux dejjem tista' tiksbu immedjatament, imma għandna bżonn ta' xibta gwida xi tip ta' definizzjoni fuq livell Ewropew ta' dak li huwa l-stabilizzatur awtomatiku f'qasam illi għandu ħafna iktar konsensus milli tipi ta' appoġġ li forsi ħareslu fihom għam aktar qudiem. Ovvjament bħal dejjem tkellim wisq, però ma, ma tkomx ma tkomx t-kopjawni, Għamlu dak li ngħidilkom mhux kif nagħmel jien. Mela. President Kremastinos, x'taħseb inti? xinu ma prospetti għaż-żgħażagħ kif nistgħu niġġieldu il-qatt fost iż-żgħażagħ? Oh, thank you very much, Mr. Chairman. Grazie ħafna, Sir President. X-suppost najdlek, Chairwoman jow Chairman? Imma jena insomma ħan nitkellem bil-Grik. Post nurizete i pangozmija ekonomiki krisi. <clears throat> mela, kif kulħadd jaf, għaddejjin minn krizi ekonomika U dik li kienet kriżi ekonomika din hija sa saret kriżi ekonomika Ewropea li tidher mod partikolari u tinħass fil-pajjiżi tan-nofsinhar speċjalment fil-Greċja. Il-kriżi ekonomika hija qed iġġib magħha ħafna affarijiet ħżiena fosthom il-qatt u b'mod partikolari il-qatt fost iż-żgħażagħ. Jekk nistudjaw l-istatistika tal qat fost iż-żgħażagħ fil-Greċja naraw eżattament x'inhi d-dimensjoni ta' din il-problema. Illum l-Ewropa għandha aktar minn 65 fil-mija minn nis qiegħda fil-Greċja għandna aktar minn 30 fil-mija tal-popolazzjoni li hija qiegħda il-qatt fost iż-żgħażagħ huwa ta' iktar minn 50% skont l-istatistika uffiċjali. Iżda, kull erba xhur naraw li l-qatt dejjem qiegħed jiżdied u mhux qed jieqaf din iż-żieda ma qed tieqaf imkien. Skont imbagħad l-informazzjoni l-iktar riċenta li għandna tal-Uffiċċju tal-Istatistika Grid għanna 3 miljoni u iżjed illi huma qiegħda u għaddejna minn 48.2% għal 12.6. Dan huwa tassew ħassibna. U għanna u koll ġifiri zida ta' 1.4% meta mqajjeb ma' trimessu ta' qabel u 8.3%. Ma' dak ta' trimestru ekvivalenti tas sena ta' qabel. U hemm ħafna fatturi ovvjament li waslu għal qatt. Il-politika ta' austerità tal-budget qed naraw li mhux qed wassalet kabir hemm ukoll pressjoni fiskali li waslet għal tnaqis ta' 4.6 fil-mija u rajna wkoll li għalqu ħafna kumpaniji u l-pajjiż fi ftit żmien spiċċa f'sitwazzjoni ta' faqar kważi. Element ieħor karatteristiku fil-fatt tal-kriżi illi ma rajna l-ebda tip ta' għajnuna jew protezzjoni għalija minnaħa tal-Unjoni Ewropea illi Naraw li l-pajizi l-oħrajn kollha għandhom GDP baxxu ħafna u għalhekk il-kumpaniji kollha li kienu qegħdin fil-Greċja trasferaw ruħhom għal pajjiżi ġirien li għandhom frontiera mal-Greċja. U għalek kważi l-intraprizi kollha fil-Greċja spiċċaw għalqu. Elementi karatteristiċi tal-qat huma li in-nisa li spiċċaw bla xogħol huwa iktar għoli minn dak tal-irġiel. U iktar minn 56% ta' dawk qiegħda huma żgħażagħ element interessanti ieħor illi forsi naraw ukoll f'pajjiżi oħra huwa li il-maġġoranza tan nies qiegħda huma nies illi għandhom Livell ba'x edukazzjoni. Min minn banda l-oħra mbagħad huwa gradwat. Għandu iso hemm fostom 28% illi huma qiegħda ma dawk illi m'għandhomx edukazzjoni jew li għandhom 41% il-level ta' qatt fosthom għalhekk. Qed naraw li hemm iżjed nis qiegħda li m'għandhomx edukazzjoni tajba. Persentaċ ta' zaza għalhekk illi għedin fil- dinja tax xogħol hija ta' 24% u hemm iktar minn 52.6% ta' żgħażagħ li għadin ifitxu ilhom iktar minn sena jfittxu xogħol. 11 miljun persuna ilhom qiegħda fl-Ewropa iktar minn sena. Dak għandu xaqsam un bat ma l-infrastruttura, naraw li jem livell bax ta' tanis edha mek. U ma fil-fat fil-gżejjer tal ġewu tal-Ljonju li għanna l-inqasqat, għaliex hemmhekk il-qatwa ta' madwar 11-13% u dana minħabba illi hemm infrastruttura mit-turiżmu u għalhekk in-nies b'xi mod jew ieħor jaħdmu. Iżda f'reġjuni oħra il- medja tal-nis edha hija ħafna iktar għolja. Għalhekk aħna naħsbu li l izvilup tal-infrastruttura anke f'dawn ir-reġjuni bħal pereżempju fil-postijiet turistiċi, fil-partijiet, fil-gżejjer iż-żar, kif ukoll dawk iż-żoni fejn hemm prodotti agrikoli li jiġu esportati. Din hija jekk insaħħu dawn iż-żoni nistgħu intaffu il-qatt fl-Ewropa kollha fir rigward tal-qat fost iż-żgħażagħ bħalissa Greċċja qiegħda ddaħħal miżuri gradwalment sabiex propju tagħti appoġġ lil dawn iż żazah kif rajna fl-aħħar komunikazzjoni wkoll tal-Ministeru tax-xogħol ta' Jannar tal-2013. Hemmhekk naraw li ttieħdu jew ħaj jittieħdu għata inizjattivi li jirrispettaw ukoll ir-regoli Ewropej. Dan huwa element fundamentali sabiex niġġieldu l-qatt. L-infrastruttura wkoll hija xi importanti ħafna sabiex ikun jistgħu jinħolqu postijiet ġodda tax-xogħol. Miżuri illi qegħdin jimmiraw dik il-fasċa tal-popolazzjoni li l-iktar tkun vulnerabli għal qat u li għedin hemmhekk biex jitejbu situazzjoni tagħhom. Għedin hemmhekk sabiex aħna komplu niġġieldu jgħinuna nerbu din il-problema tal-qat fost iż-żgħażagħ. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Kamastinas il-President tal-Komitat tal-Affarijiet Soċjali u qabel ma ngħaddi l-kollega mill-Parlament Spanjol nixtieq ngħidilkom illi dalodu għandkom bħal dalodu, dalodu kelkom karta oranġo, issa għandkom karta bajda u jekk tixtiequ titkellmu imlew il-formula. għandkom taqsira ta' disa kontribuzzjonijiet mill parlamenti nazzjonali u għandkom ukoll testa referenza eh, kif ġi votat mill parlament Ewropew. Speċjalment il-kustjoni ta' Veronika Lope Fontanje fejn fil-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali wassal ukoll li kun bil-konsensus. Iżda ma kellux konsensus fil-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi Monetarji ngħaddi issa għassura Spiros Vijar, il huwa il-President tal-Kumitat tal-Impjegi fil-Parlament Spanjol. Warna f-sinar tajb, grazzi Signor President, tal-li tajtna dil-opportunità biex nidġu għawnek illum niddiskutu. ħagġa importanti ħafna niddiskutu f'dan il-forum ġdijt illi ġi stabilit għal kooperazzjoni bil parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali. Di kustjoni mela, il impiegi u għad fost iż-żaza, xaġa skravi ħafna fil kontest Ewropew kustjani drammatika f'dawk il-pajis li jena, speċjalment dak li jena nirrappreżenta Spanja fejn għanna il- Zaza, sewa dak ta' 36 sena illi il-qat qed jaqbes il-55% Ah, ġifiri iżjed minn 25% tal-medju tal-Unjoni Ewropea. Na 7.5 miljoni ta' zaza bejn il-16 u 25 tarta li la jitkellmu laqas jistudjaw fil-5 Deċembru l-Kummissjoni ħarġet proposta ta' rekomendazzjoni għal konsil fuq l-establiment ta' garanzija tal-zaza li għada kif semmiet issa President u li ġiet appoġġata minn din il-Kamra ġifiri Parlament Ewropew fl-16 ta' dan ix-xar. Mela, x'in il pozizjoni ta' Spanja ta' kjandu xaqsam ma' l-impiegi u l-garanzija li zaza? Mela, l-ewel net fil-qasam tal- l-azzjoni politika u l-makroekonomija nasib importanti il-pakket ta' riformi tal-gvern ta' raħoj tal-Partit Popolari isemmi fost affarijiet oħra tnaqis tad-deficit pubbliku l-awtorità u l-prospenza tal-budget u l-kontroll tan-nefqa. Ir-riforma bankarja u finanzjarja l-ġida kontra l-morazzidel, koll il-ġida kontra il fraudi fiskali u il-riforma edukattiva, il-liġi tal-unità tas-su u bidliet u koll f'dak għandu x'jaqsam ma' taxxi frodi u u kif ukoll il-salarji. Dawn huma fost il-reformi li għadin jiġu żviluppati bħalissa sabiex nissuperaw il-kriżi Inkluż il-qat ukoll li hemm fost iż-żaża. Issa hemm bżonn ninħarsu lejn il-riforma Allura, fil-qasam tax xogħol dan hija hemmhekk sabiex jgħin l-aġġustament ta' kriżi ekonomika permezz tal-flessibilità sewa fil-qasam tal-impjiegi. L-2012 kienet is-Sena Internazzjonali tal-Kooperativa u dan fost affarijiet oħra għenet eh, sabiex toħloq u iżżomm impjiegi fi żmien ta' kriżi permezz ta' tnaqis ta' salarji, eh, flessibilità tal-ħinijiet, taħriġ, produttività, sekurità u kompetittività. Ġifiri, sissat ma qasbet għal-qed sena dina ir-riforma ma tiġa qegħdin naraw l-effetti tagħha. U rajna wkoll investiment minn naħa ta' ħafna kumpaniji tal-karozzi fl-2012 li bdew jinvestu fi Spanja. Il-kontratt mbagħad tal-entreprenditurju u wieħed definita xar xhur jiġifieri żmien fiss u firmaw għalih inaqdu 34.617 iż-żgħażagħ. Fl-2012 kellna 150 programm tal- taħriġ għall-impjiegi U rajna wkoll illi il kontrat ta' taħriġ u l-apprendistat għaddin nistabbilixxu l-bażi għal taħriġ doppju u jinkludu ehm, ukoll ozzis importanti u taw il flussu u koll kwestjoni ta' sigurta soċjali u bej marzu Deċembru rajna illi kienem zida ta' 10% ta' kontratti u taħriġ ta' dan it-tip. Din hija kwistjoni importanti ħafna x'hawnhekk qegħdin nirduppjaw allura il-livell tal-kontratti. Għaddejna minn 16,000 għal iktar minn 13,000 il kontrat issa. Imbagħad għedin naraw ukoll li iż-żgħażagħ ta' taħt il-25% jon su. Biftit ġifieri tnaqis modest imma għall-inqas juru ċaqliq qed juru bidla ħil ta' bidja bidla ta' tendenza qed jagħtu issa daqsxejn tama daqsxejn speranza. Min naħa l-oħra mbagħad il l-pjan annwali tal-politika ta' l-impjiegi 2012 fejn eh, kellu 6 miri sabiex innaqsu il-qat ta' zaza fost iż-żaza per pereżempju inċentivi sabiex ikun hemm iktar inċentivi ta' kontrat tal-kontratti indefiniti għal eh, self-employment ta' zaza għal eh, skel ta' snajja, eccetera. Sa' situazzjoni attwali Għanna l-fazi ta' negozjati bħalissa dejjem bejn l-interlokuturi u l-istrateġija ta' intraprenditorja tu impiegi għazzaza. U għonek għadin inkludu koll ġifir l-amministrazzjoni pubblika, l-intraprizi, l-agenti soċjali, ecc. Dan għandu ċimbru partikolari u ħajkollu ġifir ċertifikat partikolari għal dawk illi jaddu minn dan it-taħriġ. Din l-istrateġija Irridu nallinjawa mal garanzija zaza. U kif għanna fil-rakkomandazzjoni dun naċċertaw li żazax kollha sa 25 sena jingħataw offerta ta' impjieg ta' kwalità ta' edukazzjoni u kella ta' xi tip ta' taħriġ ta' addizzjonali ta' apprentistati u offerta ta' prattika fi żmien erba' xhur minn mindu jispiċċaw l-istudji. Jiġifieri Dal-ħodu smajna daw l anki f'dil istess kamra illi f'Madrid milux kien hemm ukoll laqa ta' trade unions u kien hemm ukoll il-Ministru Fatima Banjes Spanjola fejn ukoll qalet illi ħati ipprova tħaġġeġ anki self-employed u ħandi ċertaw illi kunem hemm fl-24 xar ta' wara ġifiri zazah jispiċċaw mis-xol taw l-inċentivi sabiex jitħlu jisibu xol taw xol u jaħdmu u rridu kol Nifacilitaw il-kapitalizzazzjoni tal-qat sabiex ikun hemm attwazzjonijiet ġodda ekonomiċi u ta' intraprenditorjat u self-employment issa. L-aħħar ħaġa, riflessjoni personali. Naħseb li l-esklużjoni ta' zazah mill suq tax xogħol hija xi ħaġa li trid tiġi indirizzata b'mod partikolari. Dik illi ħafna nies qegħdin isejħula issa l-ġenerazzjoni mitlufa għaliex ħafna minn daw iż-żgħażagħ issa laqas għadhom żgħażagħ għaliex tant ilhom qiegħda ma rnexxilhomx jibdew jaħdmu qatt u għalhekk qegħdin issa ibbatu minn ċertu effetti psikoloġiku. Jiġifieri qegħdin il-lat liħor tal-munita biex ngħidlek tal-burnout ta' xogħol żejjed dal għoddu il-Kommissarju tal-Impjegi wkoll semmi din il-ħaġa naħseb importanti ħafna ma li nisħaq fuq din il-kwistjoni tant serja. Naħseb illi il-rakkomandazzjonijiet li qegħdin iddiskutu ma tassew f'waqthom dan huwa eh, suġġett neċessarju għas-soċjetà tagħna u naħseb illi importanti illi nagħtu tweġiba wkoll għal din it-traġedja li teżisti bħalissa tal-qat fost iż-żazax kif intqal dal-għodu kol minn ħafna membri parlamentari u nazzjonali għanna bżon ta' politika tkabbir ekonomiku sabiex nkunu nistaw insolvu din il-problema daqstant gravi mill-aktar fis possibli. Kolleg buħ set euh, euh, nuveli éclairage. Grazie ħafna. Ta' il-kontribuzzjoni minnaħa ta' komissa nishti illi nisimaw l-Sinjura Filatov illi tmexxi il-Kumitat tax-xogħol f'dan il-Parlament Finlandiż. Ġifieri bħala parti mill-proċedura benchmarking jew illi tallem waqt illi tkun qed tagħmel, naħseb illi huwa tajjeb li nisimgħu x'għandek xi tgħid inti. Grazzi ħafna Sur President, naħseb illi kulħadd għek f'din il-Kamra jaf illi mill-perspettiva tas-soċjetà ix-xogħol għaż-żgħażagħ huwa suġġett importanti ħafna. Nafu illi jekk ikun hemm żagħżugħ wieħed illi ma jaħdimx, jista' iqum lis-soċjetà aktar minn miljun euro. Il-kwestjoni għawek li fuq għadin nitkellmu mhux dwar in-nuqqas ta' fondi. prova nitkellem bliktar mod speċifiku jekk jista' jkun minħabba li aħjar ikunu speċifiċi. Naħseb li l-ewwel plastru tal-politika tagħna fil-fatt huwa illi iż-żgħażagħ li għandhom inqas minn 25 sena jew inkella dawk li għadhom kemm gradwaw għandhom inqas minn 30 sena jekk huma ħajmorru f'ċentru fejn jgħinuhom sabiex isibu xogħol, aħna nagħmlu minn kollox sabiex nippruvaw ngħinhom isibu xogħol mill-iktar fis possibbli. It-tieni ħaġa aħna rridu nifuka fuq l-edukazzjoni ħalli niskuraw li jkun hemm taħriġ disponibbli għal dawk li għandhom edukazzjoni bażika biss. Issa t-tielet pilastru għalina huwa dak li aħna fil-fat nsejħulhom dawk in-nies li sparixxew biex ngħidulhom hekk li huma nies li ma mhux qed jagħmlu l-ebda kors ta' taħriġ li mhumiex studenti ġifieri ftit minnhom qegħdin jieħdu ħsieb anke it-tfal tagħhom fid-djar tagħhom. Iżda hemm xi ftit minnhom ukoll li huma medda li jkunu esklużi mis-soċjetà. Miżuri attivi sabiex nippruvaw nsibu xogħol għal dawn in-nies jew inkella jkunu parteċipi f'xi workshops huma importanti ħafna lina. Aħna introduċejna garanzija Eh, soċjali għazzaza fis sena 2005 u din kienet inizjattiva li aħna introduċejna li kienet simili ħafna dak li tipproponi l-Kummissjoni issa. L-idea kienet li aħna jkollna pjan għax-xogħol illi ikun infassal xar wara illi l-persuna iż-żazuħi u żazuħa kummar fiċ-ċentru sabiex ifittex xogħol f'periodu ta' tliet xhur iż-żagħżugħ suppost jingħata jew xogħol jew xi tip ta' taħriġ jew nkella xi workshop jew nkella xi tip ta' attività oħra ħalli bekk aħna naraw illi ma jibqax qiegħed. ħames xhur huwa perjodu pjuttost twil. Min jekk kun hemm xi żagħżugħ jew żagħżugħ li jkun qiegħed għal iktar minn ħames xhur, dan jista' jkun esklus mis-soċjetà aħna bħalissa qegħdin naraw illi din il-garanzija tmur tajjeb ħafna iktar mal-politika tal-edukazzjoni taż żgħażagħ Aħna għandna wkoll dan il-nsejħulu transcard. Ġifieri illi wieħed ikun jista' jisib xogħol f'kumpanija. Forsi jista' jkun hemm illi persuna ikolla xogħol iżda ma jkunx il-kumpanija ma tkunx tista' tħallas iż-żagħżugħ jew iż-żagħżugħa. U l-kumpanija tista' fil-fatt taqla ta' seba taqla 700 euro għal perjod bħala appoġġ għal perjodu ta' xar xhur u din dan l-ammont jingħata lill-kumpanija. Ħalli bekk tingħata l-opportunità li żgħażagħ sabiex jitalmu professjoni jitalmu mux għandhom jagħmlu fuq ix-xogħol stess. U bekk ikun iktar faċli li persuna mbagħad issib xogħol wara li jkollha dik it-tip ta' esperjenza. Għandna wkoll nies illi gradwaw li għandhom iktar minn 25 sena iżda li ma setgħux isibu xogħol. U aħna li dawn iż-żgħażagħ intuhom appoġġ speċjali ħalli mhux biss huma jibdew ċiklu frustranti ħafna ta' taħriġ li ma jispiċċaqat, iżda aħna nittamaw bil-inizjattivi tagħna li jkunu jistgħu jsibu xogħol fl-aħħar mill-aħħar. L-idea li s-servizzi jkunu disponibbli għaż-żgħażagħ u li dawn is-servizzi jkunu iktar effiċjenti waħed mill-prijoritajiet tagħlina u aħna din il-networking bejn dawk l-aġenziji u il-gruppi illi jgħinu li żgħażagħ sabiex isibu xogħol. Aħna wkoll nixtiequ illi nagħmlu tajjeb għan-nuqqas li għandna ġifieri nuqqas ta' taħriġ illi ħafna żgħażagħ ħibatu minnu fih minħabba fih. Dawk iż-żgħażagħ illi fil-fatt għamlu biss edukazzjoni bażika aħna din ippruvaw nofrulhom iktar taħriġ. Qegħdin ukoll noħolqu iktar opportunitajiet miftuħa għal edukazzjoni terzjarja għal anka fil-qasam tal-taħriġ vokazzjonali. Anka fiddan dan l-iskel ta' snajja, anka għal dawk iż-żaza illi ilhom preżenti fis-suq tax-xogħol iżda m'għandhomx xogħol permanenti, stabbli, aħna din nippruvaw nimplementaw miżuri ħalli bekk inkun nistgħu ngħinuhom isibu xogħol. Għal dawk iż żaza li m'għandhomx taħriġ vokazzjonali, din hija inizjattiva importanti ħafna mħabba li iktar ma jkollhom livell tajjeb ta' taħriġ, iktar ikollhom opportunità illi jisibu xogħol. Aħna ndunajna wkoll li dawk li iktar li jibbenefikaw minn dawn l-inizjattivi huma dawk iż-żgħażagħ li għandhom pożizzjoni rib ħafna tas-suq tax-xogħol li għandhom kwalifiki tajbin. Iżda aħna provajna nkunu iktar proattivi fil-miżuri li konna qegħdin nippjanaw li nimplementaw u qed nifukaw ukoll b'mod speċjali fuq iż-żgħażagħ li għandhom problemi partikolari bħal problemi ta' saħħa mentali, problemi ta' xi vizzju jew ieħor. U ukoll nis li għandhom storja ta' tal-fatt li huma fallew xi korsijiet, ħarġu mill-iskola qabel iż-żmien, etc. Aħna dak li qed nippruvaw nagħmlu li jekk xi ħadd ma jmurx l-iskola, aħna din nippruvaw niskuraw illi jmorru nħabtulhom il-bit u niskuraw illi din il-persuna terġa' tmur lura l-iskola ħalli bekk ikolla kwalifika, ikolla xi tip ta' ċertifikat li jista' Jien lil dak l-student isib xogħol. Dan huwa kollu għandu xieqsam mal-kooperazzjoni ma' servizzi lokali u anka mal-autoritajiet lokali flimkien ma' settur tal-edukazzjoni. U importanti ħafna illi ngħid illi dawn il-miżuri kollha irridu ikunu nfassla skont il bżon aħna ma jistax ikun illi biss nifukaw fuq l-iskadenzi, aħna rridu naraw illi kollna follow-up illi jkun speċifiku għal kull individwu. U huwa verament importanti li aħna ma ninsewx x'inhu għalana ħari tagħna, ġifieri noffru xogħol għaż-żgħażagħ tagħna. Grazzi ħafna ta' rappreżentazzjoni natijak inti wetna illi ħatkun kemm jista' jkun konkreta naħseb illi nixxilek tagħmelek, però jiena nixtieq illi nieħu vantaġġ mill-pożizzjoni tiegħi ta' President u nixtieq illi nsaqsik mistoqsija Liema fond kontu qed tużaw sabiex bekk tħallsu 700 euro l-kumpanija li tkun qed toffri posta taħriġ l żgħażagħ Wintom kif tqasmuha eżattament? Kif tfassluha din l-inizjattiva ħalli bekk taraw illi intom tirrispettaw xorta waħda il ftejim kollettiv li jkollkom? Iva, din hija mistoqsija tajba ħafna. il-Ministerju tax-xogħol għandu budget allokat għat-taħriġ għal-nies e- li huma qiegħda u għall-appoġġ għal dawn in-nies li m'għandhom xogħol. List dan il-fondi il ġejjin mill-istess allokazzjoni ta' budget u dan huwa deċiż miċ-ċentru li joffri x-xogħol. Grazzi ħafna. Issa għandi xoli bes li nipprova nqassam mill ħin jitkom ħalli kulħadd ikun jista' jitkellem. Iżda qabel aħjar nisimgħu l rapporter tal-Parlament lis-Sinjura Skrislevska li hija rapporter minħata l-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna, Sinjor President. U grazzi ħafna tal-istudentni għawek sabiex nattendi din il-laqa jiena nilqa il-fatt li għanna din il qa interparlamentari qed tiffoka b'mod speċjali fuq iż żaza u l-pożizzjoni tagħhom fiħdan suq tax-xogħol. Jiena naħseb li m'għandniex ninsew il-pożizzjonijiet li kienu adottati mill ta' Ewropej huma rakkomandazzjonijiet. Huwa fidejn l-Istat membru li jassumi responsabilta u jimplementa dawn l-idejat f'miżuri u jagħmel il-follow-up li jkun hemm bżonn. U jiena verament nilqa' l-fatt ukoll li għandna rappreżentanti mill-Parlamenti Nazzjonali preżenti f'din il-Kamra. Is-sitwazzjoni għaż-żgħażagħ tagħna fl-Ewropa bħalissa ma tantx hija faċli. Il-kriżi ekonomika li bħalissa għaddejjin minna fl-Ewropa waslet tal fatt li m'għandniex opportunitajiet ġodda ta' xogħol u dawk illi ħadmu din jippruvaw kemm jista' jkun inaqsu l-ispejjeż li huma marbuta mal-pagi u mal-ħaddiema. Skont l-istatistika Ewropea, 40% ta' dawk li għandhom kontratti għal perjodi osra ta' żmien dawn huma ħafna drabi żgħażagħ. Din mish situazzjoni daqsek pozittiva fejn aħna għanna dawn iż-żazah li ma tantx għandhom esperjenza u forsi ma tantx għandhom ħeliet illi daqsek għandhom pożizzjoni fraġli fil dan is-suq tax-xogħol jiena naħseb illi nistgħu naraw il dan kollu wara rifless ukoll fid-demografija Ewropea. Qed naraw illi l-adulti żgħażagħ u żgħażagħ mhux qed ikollhom tfal minħabba li ma jistawx jiprovduglom biżejjed sigurta finanzjarja. Dola ħaftit snin aħna rajna li kien hemm xertu proposti wkoll bilan li ngħinu l-żaża. Il-pakkett li kien dwar qafas għal kwalifika l garanzija għaż-żaża. Xi stati membri irnexxilhom jintroduċu mekkaniżmi jew miżuri illi kienu suġġeriti permezz dawn l-inizjattivi Ewropej, però r-riżultati ma kinux ta' sodisfazzjon u ma waslux laqas għal titjib ta' situazzjoni. Għal din raġuni aħna rridu nanalizzaw u naraw kif il-miżuri li qed ikunu introdotti edin iwaslu għal riżultati konkreti, irridu naħdmu aħjar ħalli naraw li dak li qed nagħmlu qed ikollu iktar effett. U fil-fatt jiena fir-rapport tiegħi fuq dan għan Jiena nafu kol illi issa unanalizzaw is-sitwazzjoni li nsabu fija zaza aħna di sitwazzjoni nistgħux nisseparawa mill-istadju ekonomiku li tinsab fih l-Ewropa bħalissa u l-livello li taqat illi ġi minħabba bħala konsegwenza ta' l-kriżi ekonomika. Aħna nafu li l qat qiegħed jiżdied fis soċitajiet tagħna qed naraw li nies li għandhom ħafna esperjenza jisfaw bla xogħol. U dawn mhux dejjem aħna minn flokom nistgħu nagħtu l-istess xogħol li żgħażagħ li ma tomx daqshekk esperjenza u l-opportunitajiet ta' xogħol ġodda ma tantx huma daqshekk komuni u fil-fatt din wassal l-iktar problemi. Jiena naħseb ukoll il-gvernijiet iridu jsaħħu il-possibilità li wieħed jibda intrapriża ħalli bekk nippruvaw Ninsalvaw kemm jista' jkun postijiet ta' xogħol u fl-istess ħin aħna nippruvaw nimplementaw miżuri ħalli nistimulaw u nħeġġu l-kumpaniji sabiex joħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol ġodda. Garanziji għaż-żgħażagħ illi permezz tagħhom aħna nistgħu nofru l-iżżażaħ jew taħriġ jew nkella opportunità ta' xogħol u jiena meta nitkellem issa qed nirreferi għal dawk illi għandhom inqas qasmin 25 sena jew dawk li huma gradwati iżda għandhom inqas 30 sena aħna din nippruvaw nofrulhom stimulu. Il-Fond Soċjali Ewropew huwa l-fond illi fil-fatt huwa dak li qegħdin nażlu aħna sabiex nimplementaw dawn il-miżuri aħna din naraw ukoll illi jrid ikun hemm kooperazzjoni bejn is-settur tal-edukazzjoni u s-servizzi ta' dawk li jopprovdu servizz illi jgħinu li l-wieħed isib ix-xogħol, servizzi ta' appoġġ u anka dawk kollha illi joffru xi tip ta' gwida liż-żgħażagħ. Jien naħseb li huwa importanti ħafna l-Istati Membri jifaslu l-miżuri tagħhom skont is-suq tax-xogħol ta' pajjiżhom jiena nħeġġeġ lill-istati membri biex ma l lura ma, ma jiserħux rashom u jużaw skużi jużaw l-kriżi ekonomika bħala skuża. Jiena naħseb li tkun verament ħasra jekk aħna ma nix nagħmlu xi ħaġa sabiex ngħinu dawn iż-żgħażagħ li qegħdin ifittxu xogħol. Nafu wkoll li hemm ħafna nies ħafna żgħażagħ li la qed jagħmlu xi tip ta' taħriġ, la għandhom xogħol u lanqas qegħdin jibqgħu morru l-iskola. Aħna din nitkellmu fuq 15.4% taż-żgħażagħ dan huwa fenomenu li ħassibna ħafna li verament jista' jwassal għal ħafna iktar diskussjoni soċjali fis-soċjetajiet tagħna. Sabiex aħna nipprevjenu kemm jista' jkun li jkun hemm iktar qatt fis-soċjetajiet tagħna aħna rridu nimmodernizzaw is-sistema tal-edukazzjoni tagħna. Il-politika tal-edukazzjoni għandu jkun il-mezz illi permezz sew aħna ninvestu fil-ġejjini tas-sażaħ tagħna. U fis-suq tax-xogħol il-kurrikulum tal-iskejjel għandu jirrifletti aħjar il-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol li hemm bħalissa u dawk tal-ġejjin ukoll għandu jkun hemm iktar sforza biex inħeġġu li żgħażagħ jibdew l-intrapriżi tagħhom. Nippruvaw narfu wkoll it-talent ta' kull individwu u rridu nippruvaw niġibdu kemm jista' jkun żaża sabiex huma permezz ta' faċilitazzjoni fis-sistema tat-taxxa jkunu mħeġġa sabiex jiftħu il-kumpaniji tagħhom. Aħna qegħdin naraw li hemm bosta riformi ta' servizzi tas-suq li qegħdin jippruvaw jimplementaw l-istati membri U aħna bekk għadin niprovaw niskuraw li dawn is-servizzi jaħdmu tajjeb, rridu ninsaħħu kemm jista' jkunu wkoll rwol tal-imsieħba soċjali. Ħalli naraw kif qed jintuża il-font li huwa dedikata għax-xogħol. Għandu jkun hemm kontroll aħjar ukoll tas-suq tax-xogħol. Edin naraw ukoll illi fil-fatt il-kumpaniju dawk li jħadmu mhux qed jagħmlu bizzejiet sabiex joffru xogħol lil dawk li għadhom kemm ħerġin mill-università u gradwati. Aħna nafu li dan ħajapplika wkoll servizzi tal lotri tax-xogħol u anka Iżda zaħ stess, kulħadd irid ikun iktar attiv fit-tfittxija ta' opportunitajiet ġodda ta' xogħol. Għandna ħafna nejpunt ħames miljun persuna li fil-fatt um, jinsabu qiegħda u li għandhom taħt il-25 sena. Fil-Polonja ħna għandna 25% ta' żgħażagħ li huma qiegħda Fil-fatt din hija ħafna iktar għolja mill-medja Ewropea din iċ-ċifra. L-opportunitajiet għazzaza u maftit u fil-fatt nistaw naraw li żaza ħadd isiru iktar passivi u iktar frustrati. Ġifieri rridu nagħmlu minn kollox sabiex niskuraw li aħna ma nispiċċawx dan il-ġenerazzjoni mitlufa. Grazzi ħafna, eżis kollegi, issa għanna l-Oli Christensen il huwa rapporter dwar l-istrateġija favur iż-żaza bejn is-sena 2010-2012. Grazzi ħafna sur Njura President u grazzi tal-tini din l-opportunità li l-lum nitkellem dwar dan is-suġġett tant importanti ġifiri għad fost iż-żaza. Il-ġejni tagħna jiddependi ħafna fuq iż-żaza tagħna u din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni fil-fatt saħqet fuqa fil-rapport li ħarġet, però aħna rridu naraw kif nistgħu niżguraw illi fil-fatt iż-żazax ikun jistgħu jagħtu kontribut għal ġejjieni tagħna. 22.8 fil-mija ta' zazah tana fl-Europa huma qiegħda dan ifisser li 5.5 miljun persuna, miljun zazuħu zazuha, huma qiegħda dan ifisser li huma għandhom inqas ċans għal ġejjini tajjeb aħna bħalissa għandna ħafna problemi, ħafna sfidi bħal bidli demografiċi, kriżi ekonomika, kompetizzjoni minn pajjiżi oħrajn, ġifieri aħna ma nistgħux insibu toġiba mill-lum għall-għada, għanna bżon ta' strateġija li taħdem fuq periodu twal ta' żmien ħalli bekk aħna inħedġu l-żaza iħarsu l-qoddim. U aħna rridu naraw li nikkoordinaw kemm jista' jkun l-isforzi tagħna. L-istrateġija tal-Kummissjoni għal għax-xogħol bejn is-sena 2010-2018 naħseb li din hija Eh, strateġija tajba u aħna rridu dejjem nibqgħu nħarsu l qudiem jiena naħseb li l-istrateġija b'xi mod jew ieħor irnexxiela jkollha impatt ħafna stati membri wkoll għandhom issa strateġiji fuq bażi nazzjonali u qegħdin jiffukaw fuq il-fatt li huma jridu joffru opportunitajiet liż-żgħażagħ u jiġġieldu kontra l-esklużjoni soċjali u qed nieħu gost ukoll li għandna ħafna Eh, dialogu, konversazzjonijiet u dibattiti li isiru fost iż-żgħażagħ huma żgħażagħ minħabba li żgħażagħ huma verament il-partijiet interessati f'din il-kwistjoni kollha kemm Aħna ma rridux biss inħarsu lura, sadna kemm temmina dan il-ċiklu fuq tliet snin, però issa wasal il-waqt li naraw fuq li ma oqsmaħna nixtiequ li niddedikaw l-enerġiji tagħna ħalli ntejbu l-istrateġija aħna wkoll rridu narfu l-fatt li xi ftit mill-miżuri ma kinux biżjed sabiex aħna nkunu nistgħu nelbu il-problemi kbar ta' qatt fost iż-żaża. Hemm ħafna żgħażagħ li xorta waħda qegħdin jitilqu qabel mill-suppost mill-iskejjel U anka ħna nafu l ħafna tnaqqis fil-budget nazzjonali dan qed ikollu effett ukoll fuq iż-żgħażagħ. Għad hemm eh, ukoll ċertu xkiel għal mobilità taż-żgħażagħ bejn ir-reġuni u bejn il-pajjiżi għal raġuni jiena naħseb li din l-istrateġija għandha tkun infassla b'mod iktar preċiż, għandha tkun daqsxejn iktar aggressiva ħalli aħna nifukaw fuq dak li huma l-miżuri li jistgħu jgħinuna ħalli nerbu il-qad fost iż-żaża. U hemm tliet affarijiet li nixtieq nitkellem dwarhom. L-ewwel nett il-garanzija tax-xogħol l-żazah, l-ewwel minħabba li aħna nafu li jekk persuna tkun ilha ma taħdem ħajkun iktar diffiċli li iż żazah jisibu xi tip ta' xogħol. Waħna rridu ntejbu wkoll tranzizzjoni mis-settur edukattiv għas-suq tax-xogħol ħalli bekk aħna niskuraw li ħadd ma jiżloq u jaqa' fin-nofs u jispiċċa ma jasalx fis-suq tax-xogħol. Aħna rridu wkoll intejbu relazzjoni bejn l-istituzzjoni edukattivi u dawk illi iħadmu ħallibek aħna jkollna wkoll iktar kurrikulu illi jirrifletti l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol hemm bosta programmi tal-Unjoni Ewropea bħal Erasmus u Da Vinci li verament jgħinu li żgħażagħ li sabiex ikollhom esperjenza internazzjonali u anka kompetenzi ta' lingwi barranin apparti tagħhom ħalli bekk ikollhom opportunità sabiex imorru barra minn pajjiżhom jisibu xogħol. Aħna rridu wkoll niskuraw illi iż żazah illi jkunu eh, irċivew offerta ta' xogħol mill-inqas periodu ta' erba' xhur wara illi huma jkunu bdew eh, jirreġistraw li huma bla xogħol u dinja xaġa tajba maħabba li tista' tgħin liż-żgħażagħ qaw qalbhom. Jiena naħseb ukoll kolli minn hekk għandna jkollna ktar viżibilità, aħna nafu li jekk jeżistu dawn il-miżuri aħna għandna bżonn li namlu għan vizibli għanna bżon nużaw teknoloġija tal-lum il-ġurnata, nużaw Facebook, Twitter u nitkellmu bil-lingwa ta' zaza ħalli bekk aħna ninformaw maħjar dwar dawn il-programmi, apparti minn hekk aħna rridu nikkoperaw aħjar minħabba li għandna bżonn nidiskutu iktar, nidħlu fiktar dialogu mal-partijiet interessati kollha ħalli bekk nippruvaw insolvu din il-problema. U fl-istessin implementaw ukoll l-aħjar esperjenzi li kellna ħalli bekk verament nelbu din il-problema. L-istati membri għandhom rwol ċentrali u l-atturi kollha fis-suq tax-xogħol naturalment ukoll nistgħu involvuhom sabiex inkomplu niġġieldu kontra l-qatt fost il żaza ħana għalhekk ħanibdew dibattitu mal-politiċi fuq bażi nazzjonali minħabba li aħna rridu naraw li nippruvaw nelbu din il-problema kemm fuq il-livell Ewropew kif ukoll fuq il-livell nazzjonali minħabba li ġejjini tagħna jiddependi fuq issa tagħna ħalli bekk aħna niskuraw li jkollna ġejjini bażat fuq is-sigurtà soċjali. Għaxek katigu. Grazzi ħafna. U importanti ovvjament illi nitkellmu fuq dan il-punt l lum ġurnata. Grazzi ħafna, għanna seba kellima. U nittama illi ikonna ħin għal kulħadd fadlinna sija biex ikonna din id-diskussjoni. Tlet minuti għal kull kellim biex kulħadd ikollu ċans jitkellem. kemm il-kellima fil-kamra kif ukoll dawk fuq il-panel. Nibdew bis-Sur Baker minnaħa tal-Parlament Olandiż huwa membru tal-Kumitat tal-Budget fis-Senat Olandiż huwa wkoll membru tal-Grupp Liberali. Grazzi ħafna ta' din l-introduzzjoni interessanti. Is-sitwazzjoni f'ċertu pajjiżi hija waħda allarmanti u jiena minnaħa tiegħi jiena naħdem kif ukoll nirrappreżenta pajjiż fejn il-qatt fiż-żgħażagħ huwa baxx. Però nista' forsi anke ngħaddi xi punti li jistgħu jkunu utli għalikom. hemm ukoll differenza bejn il-gruppi ta' immigranti differenti fejn għandu xaqsam il-qasam tax-xogħol hemm ukoll eh, nuqqas ta' ħaddiema tekniċi relatata anke mas-sistema edukattiva. Waħda mill-prioritajiet importanti hija illi naqsu eh, dawk illi jitilqu mill-iskola kmieni fejn għandek taqsam il-qat taż-żgħażagħ. Dawk illi ħadmu illum ġurnat għandhom bżonn il-ħaddiema għalhekk huma esti illi jinvestu flimkien mal-gvernijiet biex joħolqu programmi illi jindirizzaw dawk ix-xogħlijiet speċifiċi li għandhom bżonn. Iktar importanti minn hekk mit-taħriġ hija l-garanzija tax-xogħol kif ukoll l-aċċess għax-xogħol. It-tieni punt li nixtieq insemmi huwa li fir-rakkomandazzjonijiet kollha li jistgħu ma jkunux l-interess prinċipali eh, ta' dan il-komitat huma ir-riformi. Huma importanti ħafna nista' nitkellem l-esperjenz tal-pajjiż tiegħi. Għaliex il-suq tax-xogħol b'mod eh, normali jipproteġi il-ħaddiema li mhumiex żgħażagħ Mod ġenerali, eh, xolijiet xogħlijiet huma maħluqa skont eh, l-ekonomija reali u għalhekk aħna rridu nqisu il-xenarju Ewropew kif ukoll l-għodot li jistgħu jintużaw biex nagħmlu dan. Per eżempju, fejn għandhom xjaqsmu il-Free Trade Agreements eh, mal-Amerika t-isfel. Jider li il-presidenza irlandiża tqis din bħala priorità tagħha. U dan ovvjament għandu ma' l ekonomija reali. U nistieden anke l-Kummissjoni biex azzjoni fuq dan l-aspett. Grazzi ħafna tal-proposta konkreta tiegħek. Ovvjament din il-proposta tiegħek tista' tkun integrata wkoll fi programmi nazzjonali. Minnaħa tal-Kumitat tal-Affarijiet Ewropew parti mill-Kumitat mill-SNDs. Sitzna, liebe kollegi. Aziz eh, kollegi, grazzi ħafna, Signor President. L-ewwel net nixtieq ningrazzja ħafna l-ewwel l lilkom minħabba li intom għażiltu dan is-suġġett tal-garanzija żgħażagħ illi naħseb li huwa suġġett importanti ħafna u proset tal-proġett fuq l-aġenda. Tieni punt li għalina importanti huwa li intom fil-fatt tiddeċidejtu diskutu dan is-suġġett flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali. Jiena naħseb li verament m'hemmx suġġett ieħor daqshekk importanti daqs dan. Illi verament jirrifletti l-importanza u l-urġenza ta' diskussjoni ta' dan is-suġġett fuq il-livell nazzjonali fuq il-livell Ewropew u jekk aħna jkun hemm kooperazzjoni tajba bejnietna biss nistgħu aħna nimplementaw miżuri effettivi f'dan il-qasam. Jiena nixtieq nagħmel xi ftit kummenti minn ħadd jiena naf kemm huwa importanti f'dan il-kumitat dan is-suġġett u li dan id-dibattitu verament diskutajtu bosta drabi u dan huwa suġġett li jrid ikun diskuss ukoll fil-qassam finanzjarju u qsmu politiċi oħrajn minħabba li aħna nafu li f'dak li għandu xi qassam politika u miżuri ta' li huwa maħsuba l-iktar tkabbir ekonomiku dan huwa suġġett li dejjem irid jitqies dejjem irid ikun diskuss ġifieri il-qatt, il-problema tal-qatt. Apparti minn hekk aħna nafu wkoll li rridu niddiskutu wkoll kwistjonijiet oħra li huma pjuttost fundamentali u naħseb li verament nista' ngħid li jiena kuntenta li qegħdin narfu dan is-sinjal li jekk aħna lkoll kemm aħna nagħmlu l-istess ħaġa niġbdu l-istess ħabel ħanilħu iktar riżultati. Jekk pereżempju lkoll kemm aħna ħanfadlu ħanfadlu iktar kollha flimkien. Ġifieri Aħna Anka, dal-ħodu tkellimna dwar l-importanza li aħna naħdmu fl-imkien. Issa nixtieq nitkellem fuq il-garanzija għazzaza. Jina pjuttost sorpriża mir-rapporti li għadda kemm smajna. U nishtiq ngħid xi ħaġa bl-iktar mod ċar. L-ewwel nett naħseb li din hija ħaġa li taqadna ir-riżultati tal- għat il-konsegwenzi tal-fat li z-zazah mandom il-perspettiva tal-ġejjini naħseb li kullħat jista' jabbiċċar. U b'din il-kwistjoni propju jina naħseb li verament tista' fuqa jista' jiddependi kemm l-Ewropa ħatkun aċċettata, kemm l-Ewropa tista' timxil qoddim Aħna ma nistawx naraw li nibqaw nipruvaw inħamqu fuq il-fat li aħna rridu nkomplu naraw li konnektar tkabbir minnaj maħna nofru ġejjin li zazah tana stess, aħna ma nistawx verament noqodu nitkellmu biss fuq is-suq intern, rridu aħna nimplementaw biss jieħu li nikkonsolidaw il-banek u nsalvaw il-banek il-banek mill-li jfallu, jina naħseb li verament irridu naraw xinu ma tiġijiet tagħna ta' kuljum ġifieri li fis-sitwazzjoni tagħna ta' kuljum aħna rridu ntejbu il-ħajja, il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tagħna. Din hija xi ħaġa importanti ħafna minħabba illi hekk biss aħna nistgħu navvanzaw jekk nalbu din il-problema. Issa dwar il-garanzija għazzaza jina nishtiq nitkellem dwar dan is-suġġett u nixtieq ningrazzja ħafna l-Parlament Ewropew minħabba li intom poġġejtu dan is-suġġett tant importanti fuq l-aġenda tagħna u nixtieq ukoll nagħmel talba lill parlamenti nazzjonali sabiex fil-fatt tappoġġaw dan is-suġġett ħalli intom tiddiskutu ħanka bejnietkom. Jiena naħseb illi apparti minn hekk il kwestjoni ta' kif qed jiżviluppaw, kif qed jidru l-progressi, kif huma tkunu mfassla l-progressi ta' rapport ta' progress, skużawni, dwar il-kwistjoni tal-qatt u l kunsill Ewropew. Jiena naħseb li verament f'dak li għandu x'aqsam il-rapport ta' progress, aħna naħsbu li jekk aħna naħdmu fl-imkien verament nistgħu nilqu riżultati konkreti. Nix ngħid xi ħaġa oħra wkoll dwar tfassil ta' dawn il-programmi li intom semmejtu vera li dawn huma programmi tajbin, tajjeb ħafna li aħna jkollna skambju tal-aħjar esperjenza li aħna ġbarna fuq bażi individwali, kollox sew. Iżda f'dak li għandu x'jaqsam il-qatt fost iż-żgħażagħ jiena naħseb illi Dan huwa punt importanti ħafna rridu noqogħdu attenti. Aħna f'dak li għandu xasam il-livell Ewropew irridu nappoġġaw kemm jista' jkun flessibilità fuq l-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri minħabba li aħna l-programmi tagħna rridu dejjem nadattawhom skont il-tiġijiet ta' żażagħ ta' pajjiż tagħna. U dejjem dawn ikunu differenti minn pajjiż għal ieħor, ġifieri jiena naħseb li hemm bżonn li nkun kemm jista' jkun flessibbli fl-implementazzjoni tal-programmi li kienu proposti. Issa l-aħħar kwistjoni li ħansemmi hija kwistjoni tal-finanzjament. Jekk aħna fil-fatt fil-fatt inħarsu li l-Parlament Ewropew naraw il fil-fatt aħna rridu nsaħħu kemm jista' jkun il-programm li qed nimplementaw, jiena naħseb illi veru illi issa ħan eh, mhux daqshekk faċli speċjalment għal xi ħadd illi ġej mill-Ġermanja li fil-fatt ikun pjuttost newtrali meta nsemmu l-budget, però jiena naħseb illi ma niddiskutux biss il-Fond Soċjali Ewropew Il-Fond Soċjali Ewropew bla dubju ta' xejn waħed mill-fondi l-iktar importanti għal dan l-anijiet, iżda naħseb illi huwa importanti ħafna għal xogħol li għandna x'nagħmlu issa l-ħtiġijiet tagħna illi ma neqfux bissem Jiena naħseb li l-Fond Soċjali Ewropew mhuwiex biżejjed. Irridu naraw li aħna ikonna rabta ma' inizjattivi ta' fondi oħrajn minħabba li jekk aħna ħankomplu nħampu dejjem fuq il-Fond Soċjali Ewropew, ħanibdew nimxu fiċriki u laqas qatt mu ħanoħorġu minn din il-kwistjoni. Jina xorta waħda però nirringrazzjakom ħafna tal poġġejtu dan is-suġġett ferm importanti fuq l-aġenda. Grazzi. Grazzi ħafna. Nispera illi l-Ministru Ġermanis jagħmel eh, proposti simili dwar il-laqa tal epsko issa Sur Serkas għal 3 minuti huwa MEP minn Spanja u parti mill-grupp tal-SND. Grazzi żewġ kummenti, Sinjura President. Wieħed għal kull suġġett li għadin niddiskutu jina konvinti li fiż-żewġ każijiet il-kooperazzjoni illi qed tippermettilna nagħmlu dalodu bejn il-membri parlamentari Ewropej u dawk tal-parlamenti nazzjonali ħatarik ix iż-żewġ naħat jiena nirringrazzja l-kollega mill-parlamenti nazzjonali ilna ħafna sur Espiras ma niltqajna ma Naħseb issa mela jiena bħala membri parlamentari operajx naħseb fuq din l-inizjattiva, naħseb li hija inizjattiva onestament pjuttost modesta, ħafna iktar modesta minn dak li konna qegħdin nippretendu oriġinarjament, imma xorta naħseb li tagħtina opportunità li tibdel l-affarijiet illi kif inhu ma issa tassew ħasra aħna naħseb illi ma rridux illi jkun kollox fidej l-istati membri biss u ma jkunx hemm rikorsi addizzjonali. Importanti però illi riżorsi eżistenti jintużaw aħjar. Naħseb illi Mux bis għat nitkellem fuq il-gvern tijak, sura spiros, għat nitkellem fuq il-gvernijiet kolla, ma naħsibx li wieħed jistajajt bħala gvern li il-kwistjoni tal-impjegi ħaj jissolvew meta iswi isolvu l-problema u zazax xiamlu ħaj jibqaw emmek il- dak li għadin namlu għaw huwa pjuttost modest meta wieħed iqis pereżempju l-enormità tal-qatt fost iż-żgħażagħ. Hemm seba' rakkomandazzjonijiet fl-2011 l-2012 għal ehm, pajjiż bħal Spanja copy paste daw jiġifieri ta' l-istess eżatt, ma dawn huma kopjati però għandhom xi ħaġa waħda komuni. Laqqas darba ma jsemmu il qat u laqqas darba ma jsemmu l qat fost iż-żaża. U għal Spanja qegħdin ngħidu għaw, fuq Spanja qed nitkellmu, ġifieri daqshekk qegħdin nittrattaw din it-traġedja b'sensittività. U traġedja mhux għal Spanja biss, għal kontinent kollu. Allura l-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali jridu jaħdmu sabiex il-kompromess li tlaħa issa fi frar b'fost l-istati membri jkunu reali u mhux retorika. Tiqax ir-realità li qegħdin niffaċċjaw għandha bżonn ta' eh, soluzzjonijiet reali, issa l-krizi mela soluzzjoni l-lat soċjali. Jina qed nara bajnija ġifieri nies li qegħdin jitilfu x-xogħol. Wieħed wieħed nies tarom min jitlef daru, min jitlef l impieg iż bla xogħol, id-drittijiet kollettivi rridu nindirizzawhom ukoll qegħdin jobbligawna aħna bħala stazzjonijiet eh, Ewropej li nitrattaw id-drittijiet kollettivi. Għanna il-protezzjoni eh, soċjali, il-kwistjoni tas saħħa da kollu għadin iġeluna aħna nindirizzawh. Jien naħseb illi l-Parlamenti Nazzjonali wkoll sta jom li jiddefendu id-drittijiet kollettivi u jajtu kif ngħidu aħna hawnhekk fil-Parlament Ewropew il l-Kummissjoni trid tiggarantixxi id-drittijiet ta' trattat tal-Unjoni Ewropea il-drittijiet tal-soċjali model, il-model tas-suq. Insiet il-Kommissjoni donna illi trid timxi mhux biss sabiex ikun hemm l-ispinta tal-drittijiet soċjali imma tipproteġi dak li għanna u dak għan naħseb li rridu nifukaw fuq ullu fl imkim għal parlamenti Nazzjonali. Ħafna. Euh, euh, Grazzi ħafna. L-ura għal parlamentari nazzjonali. Nibdew minn naħa tal-kellim il-Parlament Grek u parti wkoll mill-parti tal-IPP. Mela jiena ġej mill-Greċja li qiegħda propju fil-qofol tal-kriżi. Nista' nikkonferma però li għall-inqas issa mixin fi triq it-tajba b'impenn qawwi min-naħa tal-popolazzjoni u speċjalment taż-żgħażagħ. Kif diġà fakkarna l-Onorevoli Kremastinos il qatt fost iż-żgħażagħ hija ta' madwar il-50 fil-mija. Fi kwalunkwe każ il-kriżi Ewropea kienet prevedibbli għaliex fl-intern tal-Unjoni Ewropea fil-qalba tiġa kien hemm sinjali tiġa kien hemm sitwazzjoni paradossali ta' din il-politika, ċe aħna imxejna lejn unjoni politika ma narma kellna unjoni bankarja u monetarja. U għalhekk ma setax laqas kellna politika ta' veru tal-estern u tal-difiża. Issa qed insaqsin lesti illi naslu tassew l unifikazzjoni waqda Ewropea ta' kif ta' kif suppost, ta' kif hemm bżonn. Issa m'għandniex nitilfu l-opportunità li qed ittina din il-kriżi anke jekk uħud mill-pajjiżi ħajdeċidu li ma jeħdux din it-triq. Aħna l-lum għadin nitkellmu dwar il-qat u għalek jiena nishtiq. Infakkar li kulħadd f'element fundamentali uħut mill-pajjiżi kif fakkarna kollega Litwan ħolqu dawn ir-rifuġi fiskali prezzijiet baxxi. U għalhekk aħna rridu niggarantixxu wkoll l-iżvilupp ta' dawk iż-żoni periferiċi Ewropej du naraw ukoll jekk ikun hemm żvilupp f'daw il-pajjiżi ġifir pajjiżi eżatt barra mill-frontieri tal-Ewropa kif jiżviluppaw niżviluppaw aħna wkoll. U naċċertaw ukoll li ma jkunx hemm dawn it-tax havens daw ir-rifuġi fiskali. L-Ewropa trid ukoll tiżviluppa programmi ta' taħriġ għal dawk li jispiċċaw qiegħda fil- setturi produttivi, turizmu, l-agrikoltura biex jaġġornaw ruħom ukoll mal avanzi li qegħdin isiru f'dawn l osma l-Ewropa u l-pajjiżi tagħha jridu joffru liċ-ċittadini taħriġ sikurezza u xogħol u jekk ma jistgħux jagħmlu dan. Allura għalxejn qegħdin hawnhekk l-istituzzjoni Ewropej, grazzi. Grazzi ħafna. Issa nisimgħu minnaħa tal-Partit VVD mill-Parlament Olandiż. Grazzi ħafna, Sinjora President, kif tafu l-Olanda ndobet mill-iktar percentaġġi baxxi ta' qatt fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk huwa frustranti illi il-qatt tal-żgħażagħ qiegħed jiżdied fir-riċessjoni, riċessjoni li hija l-kawża prinċipali tal-qatt. Aħna nemnu mizuni ġenerali ta' riforma ta' tkabbir li jgħinu kol inaqsu il-qat tal-xuma ta' beneficju għal kulħadd, kulħadd għandu bżonn xogħol. Il-partit fil-gvern muwix eh, mhuwiex favur il-garanziji Ewropej. Għalfejn, għaliex il-negozji għandhom bżonn xol, u mhux il-gvern mill-esperjenza tagħna aspett bħal ta' ma ikun pożittiv għaliex mhux dejjem ikun sostenibbli. Kif eh, jispiċċaw is-sussidji nibdew naraw l-elementi negattivi. numru ta' parlamenti parlamentari Ewropej eh, talbu dwar is-sitwazzjoni ta' l-Olanda hemm numru ta' odot illi edin naraw kif kunem stennija ta' erba ġimat qabel jinqalaw jintlaqaw l-applikazzjonijiet, dinja miżura ta' li kienet ta' suċċess. Aparti minn hekk, hemm ukoll apprentistati għal dawk ta' 16 u il-sena li jaħdmu nqas minn 16 il-sija fil-ġimgħa u dawn jitħallsu minnaħa ta' dawk illi jħaddimhom. Apparti minn hekk jitħallsu wkoll mill-gvern jekk ikollhom iktar minn 18 il-sena. Apparti minn hekk qegħdin nippruvaw naqdu il-qasam tal-edukazzjoni u tax-xogħol mod reġjonali kif ukoll mod nazzjonali. Illum il-ġurnata sistema edukattiva toffri l-edukazzjoni li hija importanti għal qasam tax-xogħol. Huwa importanti wkoll illi hemm il-networking bejn dawk illi jħadmu. Memx il-garanzija ta' xogħol fl-Olanda, però irnexxinna bl-istess mod inżommu l-qatt f'livelli baxxi biex nikonkludi li ikun hemm sforzi fuq dawk il-problemi li nistgħu insolvu. Nixtieq nisma' l-esperjenza ta' pajjiżi oħrajn illi għandhom esperjenza pożittiva fejn għandu xaqsam il-qatt aħna ma naħsbux li il-garanziji fuq il qat ta' tażaza jistgħu jiġu solvuti fuq livell Ewropew. Grazzi ħafna. Għal boħra bħala President nixtieq nagħmel il kommenti għaj fir riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew approvajna però medniex illi il-garanziji tal-qatt huma garanzija ta' xogħol nafu li dinħol u numru ta' xogħlijiet il-miżuri illi identifikajna u li inti eh, bdejt iddeskrivi fl-Olanda kienu ideat illi issemmew f'mozzjoni ta' rezoluzzjoni u li l-presidenza eh, irlandiża trid li naqblu fuqhom fil-qata 8 ta' frar. Ovvjament din hija kwistjoni illi sa tissemma fil-konklużjonijiet tagħna. Issa il-membru tal-Parlament Ewropew, il-Viċi President tal-Komitat tax-Xogħol u Taħriġ, Ines Triber, mill-Portugal. Grazzi ħafna, Signora President. Dwar dak li qiegħed jintqal nixtieq insemmi kwistjoni partikolari hawnhekk. Ma nafx hekk forsi hawnx min irid dokumenti dwar. wkoll. per eżempju il-kellim il-Parlament Finlandiż dwar il-garanziji taż zazax u xinidin din il-garanzija. Per eżempju, il-problemi li jeżistu eh, li l-in mill-qasam ta' xogħol ġifieri l-eżistenza ta' xogħol prekarju per eżempju, din hija problema drammatika ħafna għaliex iż żazax ma jistgħux jippjanaw il-ħajja tagħhom. Ma jkunux eh, jafu x'inhu ma drittijiet tagħhom. Jafu li għandhom id-drittijiet tagħhom ma jidher li qishom tilfuhom. apart minn hekk naħseb li dan m'għandux jaqsam max-xogħol għaliex eh, din il-kwistjoni ta' xogħol prekarju m'għandix taqsam mal-qatt. Ħafna drabi twassal għal qatt. Għalhekk li jrid isir huwa li twaqqaf il-problema fl-eruq tagħha ġifieri tipprova tiġġiela tix-xogħol prekarju. Dwar il-taħriġ Dan it-tip ta' taħriġ huwa marbut ma' xi kuntratt ta' xogħol speċifiku u tkun il-garanzija illi dan it-tip ta' taħriġ jikkontribwixxi għal eh, taħriġ li jista' jkun utli iktar il qudiem u mhux sempliċement odda illi ma tkunx marbuta ma' xogħol permanenti. b'dan il-mod ikun qegħdin niżguraw li dak li tal-mużżaża jkun qed iwassal biex huma jkollhom xogħol. Issa, komment dwar l-appoċ lejn min iħaddem, ġifiri eh, sussidji fuq il-pagi. 700 euro eh, fix xar semmit fid diskussjoni iktar qabel. Mistoqsija tiegħi din. Dawk li ħadmu għandhom l-obbligazzjonijiet minnaħa tagħhom wara illi jala il-perjodu fej jirċievu s-sussidji hemm xi rekwiżiti min-naħa tagħhom illi jkomplu anka f'dan il-perjodu ħafna drabi jkun hemm mekkaniżmi fejn eh, jingħataw sussidji fuq xogħlijiet u kull ma jsir huwa illi jittihdu il-sussidi u l-sistema ta' femmek. Grazzi ħafna, żewġ membri ta' Parlamenti Nazzjonali, l-ewwel is-Sur Xefer. li kien membru tal-Parlament Ewropew bejn l-94 u 99 kif ukoll Viċi President u membru tal-European Affairs Committee. Fil-lank fa' fozit. Grazie ħafna, Signor President. Jena nishtiq namel erba kommenti minna ħati. L-Bernet, jena naħseb li ħaġa tajba ħafna l-Parlament Ewropew fil-fat ħareġ dan il-rapport u anka qiegħed jisħaq fuq iktar garanziji li għandhom jina għaż-żgħażagħ jiena bħala eh, membru tal-Parlament Nazzjonali naħseb li verament aħna rridu nieħdu dan bħala obbligu għalina stess, ġifiri aħna rridu naraw li fi diskussjoni tagħna fil-Parlamenti Nazzjonali tagħna aħna rridu niddiskutu suġġetti bħal dan ħalli bekk aħna nkunu nistgħu bliktar naħdmu bliktar mod effettiv. It-tieni punt. Jiena favur il-fatt li aħna rridu niġġieldu favur garanziji, irridu niskuraw li aħna jkollna garanziji għazzazah minħabba li dan huwa marbut mal-responsabilità tal-politiċi. U il-politiċi naturalment huma dawk li qegħdin jirregolaw dak li qed jiġri fl-istat, aħna nixtiequ illi ma nifukawx biss u nisserħu biss fuq l-interventi tal-istat, iżda importanti li aħna nħdu azzjoni meta situazzjoni tkun pjuttost drammatika, t-tira tkumment minna ħatijaj dan. Mill-bidu ta' snin 2000 aħna fil-fatt il-Ġermanja konna konna dejjem eh, msemmija bħala nies li għamilna ħafna bidliet fuq il-livell soċjali kienna problemi ta' qatt u aħna nafu wkoll issa li għamilna ħafna u kol politika li forsi għamlet daqxejn ta' dannu, pero aħna nafu li provajna infadlu iżda fl-istessin provajna ninvestu fejn l-iktar kien hemm bżonn u fl-istessin aħna provajna aħna naraw li konna bidla strutturali, pero dawn li farit affarijiet huma importanti li wieħed jagħmel dawn jilom il-politika nfasla fuq dawn it-tlet pilastri. Minħabba li jekk ikollna politika li tkun ibbażata biss fuq tfaddil fuq li aħna rridu naqsu l-ispejjeż tagħna, din ħatwassal wassal għal ċirku vizzjuż ta' miżuri li huma ħajwasluna imkien. Jiena naf illi nista' nitkellem u nippermetti li nifsi li ngħid dan li ġej bħala ex membru ta' dan il-Parlament Ewropew. Jiena naħseb illi fil-fatt irridu naraw illi niġġieldu il-battalji li nistgħu nġildu. U jiena naħseb li minnaħa tal-Bundestag Ġermaniż jiena naħseb li huwa tajjeb ħafna li aħna fil-kuntest tal-qafas multianwali finanzjarja aħna nitkellmu dwar dan u naraw li bħala Parlament Ewropew jekk huma ma jaqblux mal-budget ma jaċċettawx hija pjuttost eh, negattiva li aħna ħin kollu nitkellmu biss fuq it-tfaddil tal-ispejjeż minħabba li mhux qed naħsbu fuq il-konsiderazzjonijiet l-oħrajn. Naħseb ukoll li l-kooperazzjoni bejn il-Parlament Nazzjonali u parlamenti ehm, il-Parlament Ewropew hemm bżonn li dejjem nibqgħu niddiskutu dawn is-suġġetti. Merci, on aura l'occasion de revenir sur ce thème dans la deuxième partie. Grazie ħafna. Nitkellmu dwar dawn il-kwistjonijiet iktar tard meta nisimaw ir-rapport iktar tard għaliex wieħed nissuġġetti suġġetti illi eh, qegħdin ninsemmu jinsab dan ir-rapport is signora Marija Platz. Membru tal-Komitat tax-xogħol fl-Iżvezja. Grazzi ħafna. Tlet minuti. Grazzi ħafna. Nishtiq naddi komment dwar il-rekomendazzjonijiet tal-garanziji taż zazax. Meta nqisu il-qatt għali fl-Ewropa fiż zazax. Hija ħaġa pożittiva illi l-Kummissjoni qed tipprova ssib mod ta' kif noħorġu minn din il-kriżi. il il kriżi u l-mod ta' kif qed tipprova tippromovi l-aċċess għax-xogħol għaż-żgħażagħ. Aħna naħsbu illi dawn ir-rekomendazzjonijiet għandhom bżonn ħafna flessibilità biex il-pajjiżi jkun jistgħu jimplementawhom. Għandna bżonn ukoll sinjar ċar tal-importanza illi żgħażagħ ikollhom aċċess għax-xogħol aħna fl-Iżvezja naħsbu illi dan huwa aspett importanti ħafna u li l-proposta tkun b'saħħit għandna bżonn ukoll eh, ikun hemm supervizjoni tal-implementazzjoni fl-Istati membri. Anka fi ħdan il-qafas li diġà huwa stabbilit. Fl-istess ħin naħsbu wkoll li rridu eh, nirrispettaw l-irwol tal-imsieħba soċjali eh, kollha Grazzi ħafna l-pożizzjoni tiegħek kienet waħda ċara. Issa niddiskutu eh, it-tema fuq livell ta' Parlament Ewropew u mbagħad fuq livell nazzjonali. L-Olanda. Jina ma nishtiqx nitkellem dwar il-kontenut. Però nixtieq nitkellem dwar il-leġittimità demokratika kif jiġri ħafna drabi fil-politika ta' zazax. il-żgħażagħ innifishom ma tantx ikunu involuti fil pajzi tagħna f'dan il-semestru mhumiex biss iż-żgħażagħ li mhumiex involuti manka kif ukoll il-Parlament Ewropew, il-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll entitajiet oħrajn anka dawk soċjali. Naħseb li hemm ċertu kwistjonijiet u ċertu affarijiet li nistgħu nagħmlu fih dan il-qafas li jeżisti bħalissa biex nenfasizzaw fuq livell ta' Parlament Ewropew anke fuq livell nazzjonali. Nixtieq nagħmel tliet suġġerimenti min-naħa tiegħi dwar eh, kwistjonijiet illi nistgħu niddiskutu anka fuq livell ta' Parlament Ewropew. L-ewwel l-istati membri kollha irridu jisottomettu pjanijiet ta' xogħol din is-sena, pjanijiet li jiffokaw fuq iż żazax fil-31 ta' jannar tal-2012 il-stati membri ehm, wedu li se jagħmlu pjanijiet bħal dawn però xejn ehm, ma sar. U għalhekk inħeġġu li jsiru pjanijiet eh, bħal dawn din is-sena biex nkun nistgħu anka nindirizzawhom eh, fuq livell Ewropew. It-tieni suġġeriment tiegħi huwa illi l-Istati membri kollha iridu eh, jinkludu l-organizzazzjonijiet ta' żgħażagħ u dawk soċjali fejn għandhom xaqsmu d-dibattiti u riformi tax-xogħol. Għalhekk nitlobkom titolbu l-gvernijiet tagħkom biex jħolqu eh, programmi ta' konsulenza fejn ma jeżistux jew li jagħmlu xi ħaġa eh, aħna fuq livell ta' parlament. It-tielet punt tiegħi huwa dan Nafu li jeżistu numru ta' attivitajiet fuq livell nazzjonali, anka attivitajiet innovattivi, anka dwar id-dibattitu ta' riforma nazzjonali. Per eżempju, il-Belġu u nafu li jeżistu prassi tajba eh, fl-istati membri differenti. Jekk forsi l-Parlamenti Nazzjonali jistgħu jagħmlu skambju ta' dawn il-prassi u anka jinvolvu l-partijiet interessati b'dan il-mod inkunu edin, inkunu iktar leġittimi mill-ambitu demokratiku. Grazzi ħafna tal-idejat speċifiċi tijak, ta' tkellim dwar parlamenti nazzjonali. Kellim minnaħat tal-parlament tal-Lussemburgu minnaħa tal-Essendi. Grazzi ħafna. Naħseb illi għanna nitkelmu iktar dwar l-ekonomija ta' solidarjetà meta tqisi problema tal-qatt fiż-żgħażagħ. Għaliex iż-żgħażagħ għandhom ikollhom aċċess tat-tieni pilastru. biex ma jkunux esklużi mis-soċjetà għalhekk irdu nsibu mod ta' kif l-ekonomija ta' solidarjetà tgħin l-żazax. Għalhekk din l-iskema tal garanzijiet taż żazax għanda timxi jitfit ma l-ekonomija ta' solidarieta biex dawn il-programmi kollom riżultat ta' suċċess. Grazzi ħafna. Issa nisimaw lil ħames kelliema tagħna fuq il-panel biex nara min jixtieq jitkellem. Nisma' reazzjonijiet naħa tagħhom. Nisimgħu l-ewwel kellim. għanna 3 4 kellima, zewċ minuti kull wieħed. Grazzi ħafna, Signora President, fuq il-kustjonijiet illi semmew. Huwa veru illi x-xogħol fuq meta ta' żmien qasir huwa importanti ħafna għal żgħażagħ, però li kollok xogħol żgħar waħelm li ma jkollok xejn meta nagħtu appoġġ lill-negozji, nkunu qegħdin noħolqu x-xogħol. U dinja sistema li taħdem mod ġenerali għaliex anka jekk is-sitwazzjoni tax-xogħol mod ġenerali, xorta jkun hemm li jkunu vulnerabbli anke jkun hemm postijiet tax-xogħol disponibbli Iż-żazax mhux dejjem jingħataw l-opportunità x'ma jkollhomx taħriġ, ma jkollhomx esperjenza u ma jingħatawx appoġġ. Għalhekk irid ikun hemm sistemi li jagħtu appoġġ liż-żazax. Nsemmi wkoll eżempju tal-Finlandja. Dak li għamilna aħna fil-Finlandja kien illi kien hemm konsul konsulenza mal-partijiet interessati kif ukoll permess tal-Facebook. Saqsejna l żazax dak illi jridu. L-isfida l-lum il-ġurnata hija illi dan id-dialogu jibqa' ħaj. Għaliex m'għandhomx ikunu l-adulti li jgħidu żazax x'jagħmlu. Irridu nsaqsu l żazax x'futur irridu jibnu li jom nifusom. Ma hawnhekk huma fejn l s-servizzi ta' poċ. Il-kustjoni hija il-politika tax-xogħol ġenerali, il-mod ta' kif noħolqu x-xogħol għaliex jek ma jkollniex bizzejiet eh, xogħlijiet u mażżażaħ li jkunu l-iktar vulnerabbli situazzjoniet bħal dawn. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signora President aħna smajna eżempju eċċellenti minn tal-Finlandja, il zazax ġew mistoqsija l-opinjoni tagħhom naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna. Nixtieq ngħaddi xi kummenti dwar dak li ntqal minn kelliema oħrajn. Per eżempju l-eżempju ta' l-Olanda fil-ħolqien tax-xogħol. Kif ukoll il-kollega mill-Lussemburgu, illi semma l-mod kif iż-żgħażagħ għandhom ikunu involuti. Naħseb li dun u bilanċ sabiex ma nitilfux ġenerazzjonijiet qegħdin naffrontaw sfida ġeografika, anti demografika, u għalhekk irdu nżommu iż-żgħażagħ involuti għax inkella ħanitilfuhom fil-futur. U għalhekk jekk nħolqu bilanċ bħal dan, ifisser li l-autoritajiet għandhom l-obbligu illi jżommu l-żazax involuti sabiex jżommu għom parti mill-futur. Għalek miex eh, kwistjoni biss fuq livell ta' l-Unjoni Ewropea immanka fuq livell ta' stati membri differenti. Ġifiri li ninvestu fi żazax. Grazzi ħafna. Grazie ħafna, Signora President. ċi kummenti ġenerali. Law għannatina naħseb li l-Europa hija realtà diversa. U kull stat membru għandha l-istorja tiegħu, sitwazzjoni soċjoekonomika, kulturali, għad, eċetera. F'pajjiżi jiena Bask għandna rata ta' għat li mhix daqsa gravi daqs pajjiżi oħra, ġifieri realtajiet ivarjaw minn parti u oħra tal-Ewropa. 55% ta' għad fost iż-żaza, però fil-spazju xi ħaġa trid fl-Ispanja xi ħaġa trid issir, ġifieri hija ovvja. U nifhem ukoll dawk li qalu illi hemm bżonn nibbażaw fuq l-ekonomija reali. Nemmen ukoll imma l-ekonomija reali x'inhi meta jiena niggverna u ngħid li ara irrit namel per eżempju triq din hija deċiżjoni tal-ekonomija reali jew fittizja. Ġifiri, nasab li għawnek u kolla u daqxejn ta' eh, marġni lok ta' manuvra fejn eh, forsi mux daqsak ċari l-affarijiet. Issa Spanja, ovvjament, kif ta' finti sur membru parlamentari, il-partit illi jiena jgħat nirrapprezenta għedin namlu affarijiet illi nirranġaw kull ħaġa possibbli sabiex nerġaw nġibu lura kredibilità, naqsu d-deficit sabiex immorru lura għal pajjiż li jkun solventi li jkun kredibbli illi jkollu fiduċja tal-Ewropa u tad-dinja u għalhekk aħna impenjati f'din il-missjoni tagħna sabiex innaqsu wkoll il għazun nżidu l-possibiltajiet ta' impiegi. L-ekonomija soċjali sa' pajiz jena madwar 300.000 ħaddim li huma inqas minn 40 sena li għandhom inqas minn 40 sena ġifiri. Issa biex nagħmel komment qasir. Il-kriżi kejja dak kollu illi qed tagħmel ġifiri kumpaniji li kellhom jingħalqu il-konsumaturi li ma jiflaħx ħallas, xorta tatna da opportunità opportunità biex nimbidlu għaliex għana t-teknoloġija l-ġdida li qed ittina dil-opportunità li tibden il-mod kif naħdmu. U għalhekk naħseb illi issa ħafna fuq ix naħsbu ħafna fuq ix naħdmu u kif qal Kristjan ukoll koll hemm ukoll il-kwistjoni ta' demografija, ħaġa li forsi ma nsemmuwix biżejjed, problema ta' popolazzjoni li qiegħda tixjih, problema ta' Ewropa bla futur, Nis eh, Ewropa li qiegħda tissuwiċidja ruħa mill demografiku ġifiri, hemm bżonn naħsbu fuqha tassew fid-dettall din il-ħaġa, x'din hija xi ħaġa jridu naħsbu fuqha minn issa għax l-effetta tal tal politika Eh, Tana li nistgħu nieħdu minħabba biex impattu għal din il-bidla fil-demografija ħaj jaħdu effett ħafna snin oħra. L-Ewropa tittinbidla. Merci, ġvi menna doni l Grazzi. Nadi issa s sinjura Rapporter tagħna. Is-Sinjura Ċislevska, mbagħad nipprova nikkonkludi. Grazzi. Signora President, kif nistgħu naraw mid-diskussjoni tal-lum mingħajr kooperazzjoni mal-Parlamenti Nazzjonali ma nistgħux aħna nibdlu s-sitwazzjoni għaż-żgħażagħ suq Din il-kooperazzjoni hija essenzjali Rrit nirringrazzja jiena li kulħadd kontribuzzjonijiet interessanti u kostruttiva. Nixtieq nirringrazzja mod partikolari lis sinjura Finlandiża x'toġobni din l-idea li ikollna dina il-karta tal-lob ta' possibilità chance card ġifiri illi tkun tapplika għal xar xhur mbagħad minn ħata minn ħaddem. il-Komitat ta' l-impiegi u l-affarijiet soċjali, Sinjura Beres Nittama, ħajkun jista' jaffassal dokument li ma jispiċċax biss f'ih ta' kaxxun, nittama illi taħt it-mexxija eċċellenti tal-President tagħna nabbozzaw dokument li jagħmel differenza għall opportunitajiet taż-żgħażagħ u ikun ukoll joffri ħafna kooperazzjoni anki bejn differenzi politiċi tagħna. Ħadd minna ma jrid ġenerazzjoni mitlufa, aħna jridu li żgħażagħ ikollhom l-opportunitajiet u ħajja eċċitanti u interessanti. Jiġifieri nittama li nexxina u kompromess, tassa apprezzajt ukoll dak illi qalet is-Sinjura Inet Super. Yeah, submit. il-possibilità il iż-żaza jiġu abbażati mill nies li għam li jkollhom kuntratti tax-xogħol għarriqa. Mill-esperjenza personali tiegħi nista' ngħid illi li wieħed jisforza li nħaddem illi bil-fors id-daħħal intraprentisti jista' jkollu l-effett kontlarju ta' dak li wieħed jixtieq. Grazzi anki jiena nixtieq ngħaddi xi kummenti jew tnejn. L-ewwel ix-xogħol għaż-żgħażagħ din hija xi ħaġa illi kulħadd qed jitkellem fuqha ġenerazzjoni mitlufa. L-Ewropa qed tipprova timmobilizza ruħa bbażi ta' sostenibilità. Meta nitkellmu fuq sostenibilità maħniġ qegħdin nitkellmu biss dwar l-ambjent. Tit tikkonsidra inti wkoll il-periklu b'mod olistiku. Iġifiri ġenerazzjoni mitlufa, ġenerazzjoni li qiegħda tixxieħ, u aħna rridu nkunu attivi fejn hemm bżonn sabiex nġildu l-sfidi tal-globalizzazzjoni. Din hija ħaġa importantissima u l-istrateġisti u esperti tagħna jgħidu nara tridu tagħmlu hekk hekk u hekk u tigglobalizzaw. Interessanti imma l-innovazzjoni hija dejjem l-ewwel parti ta' strateġija. U probabbli jekk għandu jkun. Iżda il-ġenerazzjoni l-ġdida għandha jkollha l-opportunità wkoll illi tindirizza l-isfidi tal-innovazzjoni huma ħajkunu qegħdin jinnovaw. Ovvjament, in-nies li għandhom esperjenza il-kbar għandhom ħafna idejat imma mhux huma ħajkunu qegħdin jgħaddu minn daw l-innovazzjonijiet illi ħajjitwettqu. Aħna irridu nkunu ġenerużi viżavi żgħażagħ tagħna. Irridu noħolqu valur miżjud. Inqasmu dan il-valur miżjud sabiex iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jaħdmu u jkunu attivi. Issa, fuq dak li qalet il-kollega tiegħi bil-Olanda, l-ewwel qed ngħidu nippruvaw il nevitaw li n-nies jew iż il-qum mill-iskola kmieni. Qegħdin naraw differenza bejn in-nies li għandhom kwalifiki u dawk li għandhomx. Sfida kbira din kif nistgħu nelbuha. Il-Kummissarju tkellem ukoll dwar il-talent, il-kapacità li nimmotivaw li żgħażagħ imma jekk iż zazah ma jkollhomx kwalifiki, x'se nagħmlu? Irridu għal daqsant pont adattat bejn is-sistema edukattiva u il-xogħol forma ta' apprentistat. Uma propju għal daw in-nies għazzazah bla kwalifiki illi aħna rridu infaslu l-politika tagħna għandna żgħażagħ li qegħdin il kmieni bla lawrja mill- L-iskola, per eżempju, fi Spanja tista' tara nies li għandhom kwalifiki ma xorta m'għandhom xogħol, ġifieri il-problema mhijiex speċifika għal dawk li m'għandhomx ħafna edukazzjoni. Għadduħra li semmiet daw il-kolleg, daw il-ċifri li għandi li ġibmant ġakkola zjerf minn xoltijaw fis-swiq finanzjari u kienet jistudja fil-fatt il- kwistjoni fejn inti għandek ħaddiema li għandhom xi tip ta' kwalifika sewwa u għandhom xogħol il-Ġermanja, però għazbis biss għandhom ċertifikat illi mhux ta' edukazzjoni sekondarja jagħmlu 16% tal-ħaddiema fil-Ġermanja. Fil-Greċja qed nitkellmu dwar 70% fil-Portugal 46%. Ġifieri Importanti però li kollok xi tip ta' ċertifikat. Issa, Signor Cornelis, staqsit Allura, xirdu jamlu l-istati membri? Jridu joħorġu bi pjanis taħol intampigi, naħseb essenzjali dil-ħagġa. Jekk inti taħseb li mandek bżonn din it-tip ta' koordinazzjoni, u jekk taħseb li ħajħu wis żmien sabiex tagħmel lista ta' prioritajiet, se tagħmel? Inti tara mill-lat ta' investiment irtu kollok ir-rida li tikkonsidra mhux bizħa toħloq it-tkabbir permezz tal-investiment iżda wkoll kif ħat indirizza problema tal qat Il-Kommissjoni ħat uħroġ b'rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż u mhux ħat toqgħod bidea zaqqa tistenna kif l-Istati membri ħajamlu d-disciplina budġetarja tagħhom, imma ħat taċċerta li aħna b'xi mod jirnexxielna noħolqu bilanċ bejn l-ekonomija ta' investiment u s-suq tax-xogħol. Il-Kummissarju Andor fil-fatt tkellem dwar l-istrateġija tiegħu ta' tkabbir għal li l-istrateġija żgħażagħ tal-Istati Membri għandha tkun parti integrali mill-programm ta' riforma li għadu l-Istati Membri u din hija ħaġa importanti naħseb jiena. U uh, danna joħodni ura għal dak li qalet Sinjura Konrad fuq l-istrateġiji sabiex jinħol l-impjegi jew le. Probabli din hija ħaġa li tafuha blamment, ħaġa li ngħidha kull darba u skużawni għal dawk li jisimgħuni ngħidha dejjem imma ħanerġa' nejda għal darba uħra. Naħseb illi huwa korrett illi jekk inħarsu lejn eh, triq li ħadet l-ekonomija Ewropea anki minn qabel il-kriżi jagħmel ikun sewa ngħid illi strateġija waħda għall-impjiegi għall-investiment u tkabbir u tkabbir aħdar ukoll mhuwiex bizzejet sabiex ninsolvu l-problema waħda. Għaxar snin minn qabel il-kriżi kellna madwar tkabbir ta' 2%. U danna kien biss il-limitu minim ġifiri sabiex noħolqu l-impjigi, manke dak iż-żmien l-impjigi li kellna bżonn xorta ma ħloqnihomx. Aħna rridu nużaw l li għandna, l li ttina Lisbona, imma ħadd mu qed jagħmilha din. Ħadd mu qed juża Trattat ta' Lisbona, speċjalment artiklu 9 li jgħid li l-Unjoni Ewropea toħroġ politika. U li tkun kif tkun din il-politika, irridu inqisu l-impatt tagħha fuq livell soċjali u il-potenzjal li toħloq l-impjigi. Ġifiri l-idea mhux li jkollok studju ta' patenti inti eh, xi tip ta' dokument f'xi uffiċċju eh, dokument mejjet. Le, mhux hekk biss jina għandi ħolma nistaw namlu kif għamlu ċertu parlamenti nazzjonali bl-FTT. Iġifiri, f'qasam fej għandek inizjattiva Ewropea illi huwa pont ukoll ma dak li qed jiġi fil-Parlamenti Nazzjonali, pereżempju din l-iskema ta' garanzija żgħażagħ diġà għaddejja fil-Finlandja naf li l-Awstrija wkoll qiegħda tagħmel din il-biċċa xogħol fil-Lussemburgu, Franza wkoll din il kontraġenerazzjoni li ħaj konna t-svolġi f-pajizna ġifiri nistaw niprofaw naqdu dan kolla u jkollna inizjattivi f'kull stat membru individuali sabiex jappoġġa din it-tip ta' garanzija żgħażagħ u namlu pressjoni fuq il-gvernijiet sabiex jiffokaw ħalli din il-garanzija zazax issir realtà u nittama li taħt il-presidenza Irlandiża nilħu konklużjonijiet tajbin f'dan ir-rigward fil-Kunsill. Issa fl-aħħar punt tiegħi xtaqt insemmi xi ħaġa li tqajmet mill-kollega Zvedis. ċoe li m'għandniex inkomplu indajfu proposti li għandna qudiemna. Dan importanti għax naqbel jiena illi dak li tatna l-Kummissjoni hija kompromess tajjeb. Kompromess illi Forsi biex ikonna mekkanizmu tajjeb għanna bżon daqxejn iżjed imma nittama li għallin li għanna u dimna jistajġi ċettat minn kolħat u nisħaq li din l-idea tal-garanzija zaza għanda tiġi implementata fl-erba xhur li matulom iż-żaza ikollhom rikors għalih. Jek naraw il-garanzija mill-esperienza finlandiża naraw kemm daw l-erba' xhur ma' perjodu importantissimu għax fiż dan iż-żmien in-nies ikunu jistgħu jinqabdu fix-xibka qabel ma jiżgiċċaw. U naħseb importanti għax fil-kunsil jgħidu mhux erba' xhur, sitta, le, jekk iridu jkunu seri erba' xhur, mhux ħamsa, mhux sitta, erba jidu kun iż-żmien erba xhur. U nittama illi bekk jirnexxinna nimxu l-qoddim flimkien. U l-ispinta li rridu nagħtu lil din il-priorità narawha ssir fil-fatti u il- Nista l-finanzi jżommu f'maħħom ukoll il-prioritajiet tal-Parlamenti Nazzjonal Parlament Ewropew x'aħna serji dwar xogħolna ma dik l-ewwel parti tal- nofstanar li kellna nirringrazzja l-esperti u uh, proset il kulħad, grazzi. Et puis je leur demanderai de quitter euh, la tribune car nous devons. U nitlobkom is-samela sabiex tħallu l-podium ħalli jieħdu l-kompostkom l-esperti li jmiss fejħan diskutu issa l-impatt tal-krizi. Thank <laughs> you. si vous voulez bien euh, reprendre place. Mela, jek iġafkom nitlobkom sabiex tiħdu postkom. Issa wara li ħattu din il-pawza li għadda xej kaotika forsi, issa nixtieq li ngħaddu sabiex nil-diskutu t-tieni suġġett li għandna fuq l-aġenda tagħna tal-lum li huwa suġġett importanti ħafna u dan huwa dwar l-impatt soċjali tal-programm ta' ġustament ta ekonomiku f'dawk l-istati membri li bħalissa din iħabtu ma problemi ta' natura finanzjarja. Għanna panel illi fiħanna tlat persuni, żewġ rappresentanti mill-Parlamenti Nazzjonali, għanna rappresentanti mill-Parlament Portugiż, Sur Kanavara, mbagħad għanna lill rappreżentat mill-Parlament Latvjan, sur Arvil Adens. Umbat minnaħa tal-Parlament Ewropew għanna Veronika Lope Fontanier illi kienet rapporter tar-rapport dwar sinastru Ewropew illi kien iktar fuq il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika. Mena, minnajr ma ndew nkom wisq, Però xortu għadin nixtieq ngħid xi ftit affarijiet. Sawhekk aħna din nitkellmu fuq eh, ix-xogħol u l-affarijiet soċjali u fil-fatt l-ekonomist kellem fuq eh, l-effetti multipli tal-politika ta' austerita. u aħna qegħdin naraw ukoll li hemm danni li għaddin narawm riflessi fil-politika tax xogħol u fis-suq tax xogħol u fil-Kumitat tax-xogħol u l-affarijiet soċjali aħna bdejna nanalizzaw il-mod ta' kif parti mis-soċjetà qed titħalla lura minħabba il-politika tal-austerità u aħna fil-fatt din nippruvaw nassum kemm jista' jkun responsabilità tagħna ħalli bekk insemmaw leħinna wkoll ħalli nisprimu il-tħassib tagħna. Għandna tliet esperti li huma lesti sabiex jitkellmu nixtieq il nisimgħu għal 10 minuti is-Sur José Manuel Canavaro li huwa l-President tal-Kumitat tas Sigurtà Soċjali u tax-xogħol fid-dan il-Parlament Portugiżi Kjoġbok. Grazzi ħafna, Sinjor President. Nixtieq insellem Lilek, Sinjor President, u l-deputati kollha li fil-Kamra u ngħaddi sabiex issa nkompli bil-Portugiż. Mela jina nixtieq nitkellem fuq l-impatt soċjali tal-konsolidazzjoni budġetarja tal-proċeduri li kienu implementati fil-Portugal din hija xi ħaġa li mhux daqshekk faċli nagħmilha. Ikolli nagħtikom l-opinjoni tiegħi jiena President ta' Kumitat Parlamentari iżda ukoll membru fil-partit li appoġġa il-gvern Portugiż, però madanakollu jiena ħanipprova nkun kemm jista' jkun imparzjali minn li għandu x'jaqsam il-riċerka li sarret fil-konsolidazzjoni tal-budget, naħseb li der biex bitċar li kull ħaġa li timplementa jista' jkollha impatt fuq is-soċjetà. Huwa diffiċli li wieħed jimplementa xi ħaġa u ma jkunx hemmx l-ebda tip ta' dannu. U allura naturalment aħna nafu li din hija diffiċli, se situazzjoni diffiċli fis-sena 2011 il-Parlament Portugiż firma ftehim mal-IMF u kien hemm ukoll ċertu indikaturi ġenerali il ħarġu marbuta mal-effetti negattivi li qed jesperjenzaw in-nies fil-pajjiż tagħna. U dan fil-fatt veru ġara, iżda ħna provajna namlu minn kollox sabiex namlu konsolidazzjoni u dan l-isforz intaraf ukoll anka minn barra pajjiżna li tawna appoġġu finanzjarji għalfu l-isforz tagħna. Kif qedtilkom ix-xogħol tagħna kien apprezzat min ħaseb li dan kien xogħol meħtieġ iżda xorta waħda hemm min jaħseb li fil-fatt dawn mhumiex miżuri daqshekk. Importanti però aħna dan li qed jiġri li qed naraw qed nisperjezzaw rati iktar għoljin tal-qat għandna rata ta' 5% iktar minn mindu aħna firmajna dan il-ftejim. U speċjalment il-qat jidher iktar fost iż-żgħażagħ. Għandna fil-fatt għad ta' 1.5% iktar milli kellna qabel. Munka meta nqablu il-perjodu ta' qabel maħna bdejna b'dawn il-miżuri ta' ġustament ekonomiku, aħna naraw li s-sitwazzjoni l-immaġinata hija ħafna L-indikaturi soċjali was juru illi kienem u kol terf ta' tħul. Nuqqas ta' stabilta' fil-familju din hija xaġa li tinħass ħafna minħabba s-sussidji pubbliċi fil-fatt naqsu u dan huwa wieħed mill-iktar suġġett importanti li aħna rridu nżommu f'moħħna meta nanalizzaw dan is-suġġett. Il-Gvern Portugiż prova jilaqqa l-imsieħba soċjali sabiex jippruvaw joħorġu biftejim fil-qasam tax-xogħol. aħna provajna wkoll noħorġu biftejim anka ma dawk trade unions li jixaqilbu iktar lejn ix-xalluk. Aħna nixtieqna nilqu ftehim illi kien appoġġjat ukoll mill-partiti xallugin fiħdan il-Parlament Portugiż. Ħalli bek aħna provajna niffaċilitaw il-bidla illi hemm bżonn li ssir, speċjalment fost dawk illi ħadmu. Aħna fil-fatt qegħdin nippruvaw naraw illi nkunu iktar dinamiċi fil-miżuri tagħna, speċjalment fl-għajnuna tagħna li qed nippruvaw nofru l żgħażagħ ħadin nippruvaw nużaw l-għajnuna li tista' toffri l-komunità ħalli nappoġġawhom fuq il-livell soċjali anke permezz ta' l-istituzzjonijiet nazzjonali aħna qegħdin nippruvaw noffrulhom programmi ta' taħriġ u ngħinuhom sabiex isibu xogħol. Aħna qegħdin ukoll nippruvaw illi nerbu l-problema ta' għat fuq periodu twil ta' żmien aħna għanna wkoll ħafna kooperazzjoni illi saħaħni għafdawn l-ħar ftit snin sabiex niġġirdu kontra l-effetti negattivi tal-politika ta' austerità tal-kriżi ekonomika aħna għanna naħseb bil fuq il livell soċjali dwar x'inhuma l-problemi qed nippruvaw intaffu kemm jista' jkun l-effetti immedjati tal-politika ta' storetta, speċjalment fuq dawk in nis li jedin ikollhom problemi kbar sabiex jgħixu nis li qed jaqalgħu ħafna inqas mill-paga minima, nies li qed isibuha diffiċli sabiex jitimgħu lilhom infushom u jixtru li kelli għandhom bżonn, nies li ma jistgħux ikollhom aċċess għall-edukazzjoni. ġifiri għana din nippruvaw nindirizzaw dawn il-problemi iżda fl-istess jien din nippruvaw ngħinu lill-familji li huma mdejna, nippruvaw nappoġġaw lill-familji anke f'dak li għandu x'jaqsam negozjati tad-dejn li huma għandhom ehm, u ngħinuhom f'negozjati mal-banek l-spejjeż fuq l-ispejjeż statali fil-fatt naħseb li ħanipruvaw naqsom matul is-sena l-ġdida, id-dieħla, eh, skużawni, sena 2014, iżda nippruvaw kull mod li nistaw innaqsu l-effetti negattivi palissa tinfasslu ħafna politika ħalli bekk aħna nkunu nistaw mod dirett u indirett innaqsu l-impatt soċjali ta' din il-politika li aħna din implementaw aħna din u koll nipruvaw nġibdu l-attenzjoni ta' ċittadini tagħna li aħna qegħdin nippruvaw ngħinuhom. ċertu aspetti partikolari li huma speċifiċi għal Portugal aħna għandna solidarjetà anka fil-qasam soċjali, solidarjetà anka illi nofruha lill-familji u aħna nażbur dawn jgħinuna fl-isforzi tagħna. Qegħdin nippruvaw ukoll naraw x'inhuma il-problemi, nippruvaw innaqshom il-problemi u naturalment bekk ukoll nippruvaw intaffu l-effetti negattivi. Il-Portugal huwa nistgħu nqisu bħala soċjetà żgħira, iżda huwa soċjetà żgħira li fl-istess ħin hija kbira, ġifieri aħna qegħdin nippruvaw permezz tas-solidarjetà nġibdu ħabel wieħed u nippruvaw nsibu soluzzjonijiet flimkien. Naf illi problemi ta' makroekonomija ma jistaw ikunu solvuti fuq il-livell makro. Però jiena naħseb illi il-Portugiż fil-fatt hemm bżonn li aħna narfu l-sforzi li għadin jamlu minnaħa taħħom u naħseb illi l-imsiħba Ewropej għandhom ukoll jippruvaw jarfu l-sforzi kollha li jamlu l-Portugiżi. Grazzi ħafna. Issa nixtieq illi nismaw is-sur Arvilx Asher Adens li huwa viċ President tal-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali u tal- x'tax-xogħol fih il-Parlament tal- tal-Latvija skudan. Mela, qabel ma nitkellem fuq il-problemi li għanna aħna f'pajjiżna jiena nixtieq illi l-għonet nirringrazzja ħafna lill-President tal-li għazlet il-sujġet li għadna kemm id-diskutejna sabiex poġġi fuq l-agenda. U nixtieq eh, najt li minkejja li aħna konna ftit moħna maluq fuq dan is-suġġett, aħna naħseb irnexxilna niftħu ftit moħna dwar dan is-suġġett u l li nirnexxilna niftħu għajnejn l-imsieba tagħna wkoll fil-Parlament Nazzjonali. Eżis, deputati jena ninsab onorat ħafna illi jattawwek sabiex napprezenta il-Parlament Latvjan u nitkellem ukoll dwar l-effetti tal-kriżi ekonomika l motta kif aħna provajna nerbu dawn l-effetti negattivi. Aħna u koll provajna n-implementaw mizur f'dan l-ħarf t-ġimata ġifiri ħan prova jiena nidilkom xed jiġri f'pajjiżna għabbażi tal-riżultati ta' daw il-proċeduri li aħna implementajna bejn is-sena 2008 bejn is-sena 2010-2011 aħna qegħdin naraw li imxejna aktar lejn l-rkupru ekonomiku u il- soċjetà aċċettat il-programm li kien adottat mill-Parlament Latvjan kooperazzjoni mal-għandir differenti u aħna qegħdin naraw li dan il-programm kien marbut ma' miżuri li ma kienux popolari ma' ċittadini tagħna u miżuri ta' austerità u bħala riżultat aħna rajna illi kien hemm miswiq finanzjari li saħaħni u fl-istess ħin aħna rnexxilna innaqsu l dejn Bħala ġestjoni tal-kriżi aħna provajna nagħmlu kemm jista' jkun użu tajjeb mill-fondi Ewropej, il-fondi strutturali speċjalment, aħna wkoll ħadna talima bil-esperjenza matul il-kriżi ekonomika li għandna nużaw bl-aħjar mod il-fondi Ewropej ħalli bekk aħna nkunu nistgħu ngħinu lil ħaddiema tagħna. Iżda fl-istess ħin aħna nafu li hemm bosta problemi li kienu konsekwenza tal-miżuri tal-austerità u l-mod ta' kif jaffettwaw is-sistema is-sitwazzjoni ekonomika tal-ċittadini tagħna. Aħna nafu li dan affettwa ħażin il-ħaddiema tagħna minħabba li tnaqsulhom il-pagi kien hemm li se telfu x-xogħol u bejn is-sena 2008 u 2010 il-tul medju tal-ċittadini tal-Latvija naqas bi 28% u dan affettwa li żgħażagħ bejn li kellhom bejn 24 anzi, zazah taħt l-età ta' 24 sena u nies bejn 45 u 64 sena. Aħna flimkien ma' gvernijiet u l-autoritajiet lokali aħna provdejna għajnuna medika bxejn u ukoll provdejna ukoll paga tal-menu membru wieħed ta' familja għal dawk li kienu għedin ibatu. Provajna wkoll nħeġġu ix-xogħol li għandu jsir fiħdan l-awtoritajiet lokali u provajna naraw li wkoll li konna iktar informazzjoni dwar il-programmi li kien hemm. Il-ħaddiema u koll provajna li kollom level tajjeb ta' tħul li kun aċċettabli. Zadan dan ukoll affettwahom fil-livell ta' riskju, il-problema tal qat u tal-immigrazzjoni żdiedet iktar minn 10% ta' ċittadini ta' pajjiżna fil-fatt u mill-pajjiż biex jippruvaw isibu xogħol band oħra. Il-Latvja tqis illi il-programm li t-implementa sabiex terġa tiġbet lura l-ċittadini li telqu mill-pajis sabiex iġibu xogħol pajis ieħor huwa part importanti ħafna mill-politika li aħna qegħdin nippruvaw nimplementaw. Mis-sena 2009 lilaw kellna rata għolja ta' nies li kienu qiegħda u issa għandna nies li fil-fatt li qed ikunu qiegħda huma wkoll anke għandhom iktar minn 35 sena, aħna din nistgħu naraw illi fil-fatt l-esklużjoni soċjali waħda mill-problemi li aħna qatt għandna u flimkien mal-gvern aħna ħanibqgħu naħdmu nagħmlu dak kollu li ħalli naqsu l-faqar fost il-ħaddiema tagħna natu priorità għal dawk il-familji li għandhom it-tfal. U aħna lesti naturalment li nitalmu minn għand ħaddieħor u nagħmlu skambju tal-esperjenzi li ġbarna anka nisimgħu mir rekomendazzjoni tal-OECD, jina naħseb li okkażjoni bħal tal-lum hija okkażjoni tajba ħafna sabiex aħna nkunu nistgħu naqsmu l-idea tagħna ma' xulxin u anka nippruvaw insolvu problemi ta' faqar u problemi soċjali oħrajn. Għanna pjanu koll li li la snin ġejn ġifri bej sena 2013-2020 it-taba li fazdaw il-programmi ta' reforma aħna jirnexxinna ntejbu l-kwalità ta' ħajja ta' ċittadini tagħna. Aħna wkoll provajna naraw jekk nistawx inneħu il-pis ta' taxxa minn fuq il-ħaddiema tagħna jew għalmenu fuq, aħna provajna u koll naraw li rridu nikkomplementaw shadow economy b'xi mod ħalli naraw illi b'xi mod eh, navvanzaw aħna nafu wkoll li il-priorità ta' dawn il-problemi soċjali skur tibqa' priorità għas-sena għas-snin li ġejjin aħna għandna ħafna xogħol x'namlu f'pajjiżna ħalli bekk nippruvaw naqsu l-faqar, l-diskussjoni soċjali u ntejbu l-għajnuna li l-ċittadini tagħna. Huwa importanti il-Parlamenti Nazzjonali joffru l-appoġġ tagħhom u aħna rridu niskuraw ukoll li jkun hemm il-leġittimità għad deċiżjonijiet li qed jittieħdu. L-ikbar problema fiħdan l-semestru Ewropew huwa li aħna rridu ntejbu sinerġija bejn politika soċjali, finanzjarja u ekonomika li bekk aħna ma ninsewx għal min qed nagħmlu dan kollu ġifieri għaċ-ċittadini tagħna. Il-politiċi jridu jżommu f'moħħom illi il-problema tal-faqar u tal-qatt miex ħa insibu soluzzjoni għalija mill-lum għall-għada. Miżuri dinamiċi għandhom ikunu fokati fuq eh, il-għan illi aħna noħolqu suq tax-xogħol illi jkun hemm fih partiċipanti illi jaħdmu b'mod attiv. U jkollna iktar kooperazzjoni mal-imsieba soċjali għalli bekk il-politika tagħna fil-qasam tas-suq tax-xogħol tkun koordinata u timxi tajjeb. ħandumu sabiex aħna nkun nistgħu naħsdu l frott tal-dak illi aħna implementajna bħala miżuri tal-ħidma tagħna. Aħna però qegħdin nippruvaw nużaw bl-aħjar mod u bl-iktar mod effiċenti l-allokazzjonijiet finanzjarji u l-għajnuniet finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. U dan ħan nipprovaw namlu ħanka wara l-kriżi ekonomika minħabba illi għatem ħafna bżon ta' appoċ finanzjarju. Iżda importanti ħafna li aħna ma nżidux l-ispejjeż fil-budget stana. Fil-qasam eh, soċjali aħna palissa dejn b'ħafna studji, għanna studju kolli u għammexxi mill-bank dinji U aħna din nippruvaw nużaw ir-riżultati ta' dawn l-istudji sabiex inkun nistgħu nfasslu l-politika tagħna bl-aħjar mod. Aħna nittamaw l-effetti ta' din konsolidazzjoni tista' tenna fil-ġejjini u nittamaw ukoll li aħna nkun nistgħu nħeġġu u nqaw qalb ċittadini tagħna sabiex ikollhom iktar fiduċja fina u fl-Unjoni Ewropea aħna rridu nżommu f'moħħna illi rridu nitalmu mill-esperjenzi tagħna u taħattieħor matul il-kriżi ekonomika, aħna rridu nkomplu nisqu fuq il-fatt li rridu nħeġġu lil dawk li telqu minn pajjiżna sabiex jerġgħu jiġu lura u jkollhom fiduċja fil-ġejni jista' jkollhom. Grazzi. Merci beaucoup de ce témoignage très concret de ce que votre pays. Grazzi ħafna ta' dak ir rapport speċifiku ħafna ta' dak li l-pajjiż tagħkom għadda minnu. Issa nishtiq illi nisimgħu l-aħħar kelliem li għandna mistieden li hija Sinjura Veronika Lope Fontanier li hija rapporter tar-rapport dwar is-Semestru Ewropew dwar il-Koordinazzjoni tal-Politika Ekonomika. Uh, Mela, il-ġimma li għaddiġi approvat l-rapport ta' komitat ta' l impiegi fuq il-semestru Ewropew maġoranza kbira. Aħna appoġġajni ħfit minn punti prioritari tieġa illi watqu il-miri oġġettivi tal- l-istrateġija 2020 illi naraw kif nistaw waslu għal soluzzjonijiet ta' tkabbir illi nindirizzaw il-qatt fost iż-żgħażagħ ir-riforma tas-swieq tax-xogħol meta jkun hemm bżonn neħtieġu ninvestu fuq l-edukazzjoni u t-taħriġ nagħtu garanziji ta' servizzi pubbliċi ta' kwalità u niġġieldu l-faqar l-esklużjoni soċjali dawn ġew diskussju naħseb li rnexxielna naslu redazzjoni karrotta illi ma toġob il-ħadd imma li jista' jaċċetta kulħadd u ibbażata fuq il-konsolidazzjoni fiskali u dan huwa l-punt li jiena xtaqt nizvolġi lejla x'naħseb li huwa importanti ħafna anki kif qalu il-kollegi l-oħra u l-impatt soċjali wkoll ta' dawn il-programmi soċjali bħalissa għaddew jien diskussi fuq diskussjoniet fuq l-aġġustament tal-budget fuq ir-riżultati u konvenjenzi hemm pożizzjonijiet ta' kull tipu għamla hemm estremisti li jiddefendu l-konsolidazzjoni fiskali qawwija ħafna ġifiri apparti minn kwalunkwe ħaġa oħra oħrajn li jitolbu għal żieda radikali tan-nefqa mikella affarijiet li l l-effett jista' jkollu fuq sostenibilità u l-kontijiet pubbliċi wkoll. Imbagħad bejn dawn iż-żewġ estremitajiet hemm kull tip ta' opinjoni oħra aħna x'imkien hemm hekk ippruvajna nibbażaw l-opinjoni tagħna. Kriżi obbligatna li nagħmlu bidliet fiskali diffiċli ħafna sabiex niggarantixxu sostenibilità tal-kontijiet pubbliċi illi intlaqtu ħażin ħafna fl-2010-2010 deficit fiskali taż-żona euro kienu ta' iżjed minn 6 fil-mija tal-GDP u apparti minn hekk id-dejn pubblika tal tal-Unjoni Ewropea għabbes 60% minn 60% għal 90% minn naħal oħra ħtieġa li nagħtu tweġiba tal-kriżi tad-dejn sovran li ġiet maħabba il- dejn fuq il-dubi fuq id-dejn u s-sostenibilità tal-konti tal-Stati membri u l-waqqa eh, tal-euro waslu għal adattazzjoni ta' programmi u eh, bidliet budgetari aggressivi ħafna ħafna sagrifiċi mi ċittadini li ma saru ċalbu xejn iżjed minnu ħafna stati membri wasalna sal-limitu ta' dawk li ċittadini tagħna jistgħu jaċċettaw u jissapportu s-sostenibilità soċjali. il qas fi żona euro wasal għal 11.8% livell insostenibbli u għal uħut mill pajjiżi bħal per eżempju sfortunatament tija Ispanja dana u koll huwa ta' 26% partikolarment gravi situazzjoni ta' zaza ħaġa tiġa semmejna u hemm bżonn niftakru li iktar minn wieħed minn kull ħames eh, żgħażagħ jinsab qiegħed fil-mija ġifieri u f'ċertu stati membri dan huwa eżiet ma' 50% bla dubju din hija sitwazzjoni li mhix sostenibbli. Is-sitwazzjoni tax-xogħol marret lura jerġgħu tgħid fl-2012 u l-proviżjonijiet għal fl-2013 huma pessimisti ferm. Insomma, pessimisti mhux ferm. Is-segmentazzjoni tas-suq ta' xogħol baqgħet tiżdied il l fuq tul ta' żmien żdied tal nivelli allarmanti tul medju tal- djar tal-familji baqa jonqos ħafna mill-istati membri l-indikaturi jgħidu wkoll li ħajkun hemm tendenza ta' divelli iktar għolja forma aktar profondi ta' faqar u esklużjoni soċjali bżieda tal-faqar fil-fost il popolazzjoni li taħdem u eh, biktar differenza soċjali f'ħafna stati membri. Dina situazzjoni hija drammatika. Anke l-fatt li però għall-inqas bil-mod il-mod issa qegħdin eh, jittaffew id-dubji li kien hemm fuq l ewro u li xena li għandna tal-futur rigward tal-kriżi ta' dejn sovran bil-mod il-mod qed issir daqsxejn iktar favorevoli meta mqabda pereżempju ma' sitt xurilu. Irridu nirriflettu ftit issa jekk għadux meħtieċ li nkomplu s e, ċutturin sewa f'dak li għandu x'jaqsam mal-budget jew nkella nistawx forsi napplikaw xi tip ta' formula nqas aggressiva. Aħna Sissa konna għadin naplikaw isu eh, terapija ta' xokkijiet tal-elettriku lil dan il-marit immissa biex dan ifi għanna bżon niblu terapija. Forsi intuħ mediċina daqxejn inqas b'saħħita. Issa xu li ġejjin ħajkunu diffiċli għaliex l-ekonomija għada qed tippreżentana sinjali ta' djufija kbira u l-impatt ta' hija qawwija ħafna professjonijiet jgħidu li l-Ewropa ħaterġa' bil-mod il-mod jerġa' kull tkabbir fija lejn eh, l-2013 u anki l-2014. Però ovvjament il-provizjonijiet mhumiex l-istess għal pajjiżi kollha, provizjonijiet u iktar negattiva għal dawk il-pajjiżi li qed dejjin bħalissa minn proċessi ta' konsolidazzjoni fiskali akbar propju fejn iż-żieda tal-qat u id-deteriorazzjoni tal-indikaturi soċjali kienu l-iktar qawwija. Bħalissa l-stabilita finanzjarja l-inqas it-tjibet u minke għal-fat li xorta tem risk importanti li ma nistawx eh, ninjoraw il-fat li għal-inqas għanna daqxejn ta' tkabbir u il-fat li irridu u l impiegi jista' dan għandhom ikunu priorita' Hemm bżonn ukoll li aħna nerġgħu nikkonsidraw il-politika ekonomika tagħna u noħolqu bilanċ bejn konsolidazzjoni budġetarja u l-miżuri ekonomiċi minn banda u l-politika soċjali l-miżuri ta' skabbir u l-impjiegi min-naħa oħra. Bżonn li nkomplu bil-programmi ta' konsolidazzjoni budġetarja anke fid-dal ta' deficits illi għadhom jeżistu u livelli għolja ta' dejn sabiex niggarantixxu s-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi Iżda dan iridu nagħmluh b'mod differenzjat, proporzjonat u illi tifavorixxi it-tkabbir. Dan huwa propju dak li għadna kif approvajna fil-Kumitat tal-Impjiegi. Aħna favur illi il konsultazzjoni fiskali tibqa' dejja iżda din il konsultazzjoni fiskali tkun differenzjata u proporzjonata sabiex naċċertaw li jkun hemm il-kupru ta' l-ekonomija u l-ħolqien tal-impjiegi. Ir-ritmu tal-konsiderazzjoni trid ikun differenti bejn il-pajjiżi skont l-ispazju fiskali tagħhom. Ovvju il pajjiż illi għandu dejn akkumulat iktar mill-10% tal-GDP tiegħu ma tantx għandu lok biex jagħmel dawn il-politiki politiċi budgetari espansivi sakemm għadu maħallax id-dejn tiegħu U ma jistax ikompli jgħabbi kontijiet u d-dejn mill-banda l-oħra pajjiżi oħra li għandhom livelli baxxi ta' djun jista' jkun pożittiv li applika din it-tip ta' politika fuq speċjal f'daw żminijiet ta' kriżi importanti li nżommu f'moħħna wkoll li m'hemmx xi tip ta' riċetta waħda illi tapplika għal kulħadd. Laqas m'għandniex ninsew illi rridu nigarantixxu aħna sostabilità tal- kontijiet pubbliċi tagħna ma l-konsultazzjoni budġetarju m'għandux jimmina il-potenzjala tkabbir u l Ħol ta' impjiegi fl-ekonomiji tagħna jew li naqsu l-faqar u l-esklużjoni soċjali u li nagħtu servizzi pubbliċi ta' kwalità. Dan huwa speċjalment relevanti għal dawk il-pajjiżi li jinsabu fir-riċessjoni jew inkella li għandhom indiċi ta' skabbir limitat u li tiġà għamlu u għadhom qegħdin jagħmlu sforzi importanti sabiex jirranġaw il-kontijiet pubbliċi tagħhom għal dawn il-pajjiżi għadu importanti ħafna illi nippermettulhom l-iktar flessibilta fir-ritmu tal-konsolidazzjoni eh, budgetarja tagħhom. Grazzi. Merci beaucoup, euh, cher collègue. Grazzi ħafna. jider li wasanna fil-tmim tal-kommenti minnaħa tal-kelima fuq il-panel. Għanna ħames kelima oħra, pero tfadlinna ħin. u għalek hekk jitkellem x'ħadd ieħor tistgħu. Issa nixtieq ngħaddi l kellima li miss minna tal-Kumitat tal-Suq Wahdini fir ren Unit mill-grupp tal-Lisija fil-Parlament Ewropew. Nismaw l lady O'Katin. Grazzi ħafna. Bdejt eh, namlu id meta bdejt nisma rapport minnaħa tal-Ladvja. Hemmhekk teżisti problema kbira u ittieħdu miżuri konkreti, speċjalment ta' tqisi l popolazzjoni waħda żgħira, però jidher illi kull individwu qed jiffoka fuq kwistjoni bħal din u nixtieq nisma' wkoll iktar dwar din l-esperjenza. L-problema li għandna fir-Renju Unit hija illi teżisti l-idea illi iż-żgħażagħ irridu eh, immorru jaħdmu għazad kif jispiċċaw l-edukazzjoni tagħhom. Eh, Nis minn dejjem kellhom infus ma kellhomx għalfej jaħdmu għalija, pereżempju il chairman ta' Tesco beda il-xol tijaw ġewwa supermarket meta kellu 14 u 15 il-sena, però l-lum il-ġunata uħed mill-iktar negozjanti importanti fid-dinja. Dawn kienu situazzjonijiet tal-passat għax l-lum il-ġunata situazzjoni bħal din jħafna iktar diffiċli għax iżda bil-kemandom għandhom ċans umu jmorru għax-xogħol situazzjoni bħal din tista' tkun ħafna iktar ħafifa f'belt eh, lokali eh, fejn xiena per eżempju żagħżugħ jaqla għaxar eh, liri għax ingħadda f'karozza. Però iktar diffiċli li taħdem fuq ir-rutina tax-xogħol u naħseb hemm iktar kwistjonijiet li rridu niddiskutu minn dawk illi ddiskutejna illum. X'jaħseb il-Kumitat Parlamentari dwar kwistjonijiet bħal dawn? relatat ma dak li ħana minna fil-Renew Unit fil reċenti fejn iktar qegħdin naħdmu dwar eh, il-mod ta' kif l-individwi jkunu iktar responsabli mix-xogħol tagħhom biex anke ninkoraġixxu l-ġenerazzjoni l-ġdida kif edna eh, nafu li s-sitwazzjoni demografika qiegħda taħdem kontrina. Nafu li l-Ewropa għandha popolazzjoni li qiegħda eh, tixxih u għalek għanna bżon illi zazax li huma edha ikollhom iktar kwalifiki sabiex dawk li waslu biex eh, jirtiraw ikun jistgħu wkoll għom il-ħiliet tagħhom. Jista' jkun hemm ukoll l-użu ta' organizzazzjonijiet eh, fi gruppi illi żdiet il-motivazzjoni fiż-żgħażagħ Ovvjament għanna bżon lajnuna minnaħat tal-Unjoni Ewropea u anka minnaħat tal-gvernijiet. Pero jider li jekk kull SMI e fil-komunità tal-Unjoni Ewropea tħaddem ħaddim ieħor ma jkunx hemm il-problema tal-qatt. Għalhekk irdu nħarsu lejn l-ambjent li fih qegħdin naħdmu, nħarsu lejn in-nies li nafu u nipprovaw ngħinuhom biex ninkoraġixxu iktar disċiplina u iktar xogħol. Grazzi. Merci beaucoup. La parole est Grazzi. Nisma' issa lil Konstantinos Pakis minnaħa tal-Greċja li huwa mill-naħa tal-Parlament tal-Partit Popolari Ewropew. Imata? Il-politika ta' l-austerità fil-pajizi li verament kellhom problemi budġetarji rajna li mhux dejjem kellhom effetti pożittivi u kif intqalu wkoll mill-Fond Monetarju Internazzjonali. Dan ukoll kien il-każ fil-fatt ankumma mettew din it-tip ta' politika fil-fatt waslet ta' situazzjoni negattivi bħalissa situazzjoni fil-Greċja tħassibna ħafna tinkwetana ħafna terz ta' ċittadini Grigi edin bħalissa fuq il-livell tal-faqar taħt il-livell tal-faqar edin jizdidu n-nis li edin jispiċċaw mandomx saqam fuq rasom, saqaf fuq rasom u fil-fattu kol edin naraw li jem ħafna zazahu kol għasandom. għandhom xogħol il-familji mhux qed isibu il-flus sabiex huma jkun jistgħu jħassu għat-tisħin ta' djar tagħhom. Għana nafu li s-soċjetà tista' tinqeret jekk nibqgħu sirinek minħabba l-ekonomija u s-soċjetà huma żewġ konċetti li għandhom jimxu id fit. Ġuni raġuni importanti ħafna li aħna jkollna politika li tkun tista' issaħħaħ is-soċjetà tagħna. U naħseb illi dawn l-isforzi kollha għandhom iwassluna għal koordinazzjoni aħjar tal-politika u strateġiji Ewropej. Apparti minn hekk aħna rridu niggarantixxu sostenibilità fuq livell ekonomiku u aħna naħseb li nistgħu ngħidu li aħna xurtjati jekk aħna jirnexxilna nsolvu b'dawn il-problemi grazzi għas-solidarjetà minħabba li verament nkun qed niddependu wkoll fuq pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li rridu nħarsu dejjem il-valuri tagħna fost iċ-ċittadin tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Nixtieq issa naddi l-kelma lil Sur de Silva mill-Portugal, membru tal-Partit Soċjalista. Grazie ħafna, Signora President. Jina naħseb illi hija dejja tajba li niddiskutu punt bħal dan fuq l-aġenda tagħna. Minħat tiegħi nixtieq ngħaddi kumment sempliċi. Naħseb li jeżistu tliet livelli ta' impatt li għandhom xaqsmu ma l-ġustament fiskali, l konsiderazzjoni anka fil-Portugal bħal pajjiżi Ewropej oħrajn. Fil-qosor, l-ewwel aspett issemma fil-bidu tas sessjoni ta' warnof senar ġifiri situazzjoni tal-qasam tax-xogħol u tal-mod ta' kif qed isiba diffiċli li jkun hemm tiġdid ġenerazzjonali Naħseb li s-suq tax-xogħol minn ġurnata huwa magħluq għaż-żgħażagħ. It-tieni punt huwa marbut mal-ammont kbir ta' nies qiegħda relatati ma' età partikolari, ġifieri ma' żgħażagħ. Nies li huma wis żgħar li ma' jistgħux jirriformaw is sitwazzjoni Umbat minnaħa eh, l-oħra dawk li huma wis anzjani biex jerġgħu jibdew jaħdmu. U għalhekk idu nindirizzaw din is-sitwazzjoni. U t-tielet punt ġifiri dawk in-nies li eh, jgħixu taħt il-medja soċjali u l-minimu soċjali. L-Unjoni Ewropea innegozjat ċertu standards fuq il-dħul u kondizjonijiet, però hemm nies il qegħdin jgħixu taħt dan il-livell minimu. Għalhekk idun kol inħarsu lejn eh, il-kriteri li qed jiġu indirizzati fil-fondi li jgħinu lil nies bħal dawn ħanati iktar informazzjoni dwar il-kontest. Irridu ngħadu għazlit ġodda l żazax qabel ma jkunu ilhom qiegħda għal sitt xhur, ġifri kollom taħriġ, illi kollom anke attività professjonali, dan huwa mod ta' kif eh, ngħinuhom jintegraw fil-suq tax-xogħol. Din għandha tkun l-ewwel punt prinċipali tal-politika tax-xogħol li ġiet approvata fil-sena 97 fil-Lussemburgu. Jiena wkoll kelli x'naqsam eh, ma' dan il-punt il punt fil passat U dak iż-żmien konna nitkellmu fuq erba' xogħol barra mix-xogħol mhux sitta. L-Unjoni Ewropea għalhekk ħadet impenn biex taħdem fuq erba' xhur Għalhekk irdu nħarsu lejn dan l-impenn b'mod serju fil għandu x'jaqsam ix-xogħol taż-żgħażagħ. Anke meta nħarsu lejn l-inni gwida li stabbilixxejna fis-seba u design. Naħseb li kulħadd irid janalizza x'ġara fl-Ewropa minn dak iż-żmien li law inna b'din l-istrateġija mill seba u design u ma kienx ta' suċċess għalfejn mhux ħanqodu nħarsu leja issa x'm'għandniex ċans. Però hemm tliet kwistjonijiet prinċipali. Din il-problema m'għadix ċentrali b'mod politiku, ma ġewx allokati bizzejiet eh, fondi minnaħat tal-istati membri biex titħaddem politika bħal din, apparti minn hekk, kien hemm realtajiet oħrajn illi ħadu l-attenzjoni tagħna, pereżempju, eh, il-politika Ewropea bdiet ħares lejn aspetti oħrajn u mhux fuq il-kwistjonijiet soċjali illi għandna qudiemna. Anka fiħdan il-Kunsill eh, Soċjali. U għalhekk iridu nħarsu lejn il-standards minimi soċjali. Bħalma semmejna Eh, dal-ħodu 19 minn 27 eh, stat membru raw zida fl-ammont ta' ċittadini li jiexu fil-faqar 11 minn Stati membri raw tnaqis fil-linja tal-faqar id-definizzjoni tbidlet u saret waħda aktar ta' kriżi. Din hija problema kbira ħafna u problema diffiċli biex issolvija biex nerġgħu nilħqu medji diċenti biex nerġgħu nibdew ngħinu liż-żgħażagħ. Anka fejn għandhom xaqsmu taħriġ u anka scholarships Din hija situazzjoni li rridu naħdmu fuqha fuq livell Ewropew. Grazzi. Issa minnaħa tal-Parlament Ewropew minnaħa tal-Partit Essendi. Kommentarjos. Iva, grazie President, Ċi kommenti li ikomplu ma dak li qed qabel meta qed jiena fuq ir-riżultati ta' dawk il-pajjiżi illi qegħdin bħalissa f'dan il-pont tal-ħadit. Aħna jdu nħarsu mhux biss id drittijiet individwali ma anke lej kollettivi. Żewġ kummenti mela. L-ewwel nett kwalunkwe persuna b'moħħa f'postu taf illi politika teħtieġ illi nikkalkulawha mhux skont l-intenzjonijiet tagħha ma skont ir-riżultati. Jekk aħna f'daw l-erba' snin ta' kriżi ikollna politika illi twassal għal iżjed qatt għal iżjed diżugwaljanza soċjali għal iktar faqar, e, naħseb illi kull ma rridu ngħidu hawnhekk li din il-politika hija ħażina minkejja l-intenzjonijiet kollha tajba tagħha, jiġifieri din nitkellmu fuq fatti. Għax l-opinjonijiet huma liberi għal kulħadd imma l-informazzjoni, l-istatistika hemm qiegħda u r-realtà diki Jiġifieri mod ikollok disċiplina budgetarja, mod ikollok ġestjoni ibsa tal-konti pubbliċi. il swieq ħajkunu qegħdin jerġgħu jafdawna, ħajżdiet il-kreditu. Le, ma ġara xejn minn da, ħafna nies anke fil-partit tiegħi stess ilhom eh, erba snin ilu ħasbu li din hija triq it-tajba, ġifieri l onesta kollha ħasbu li ekku, imma l-fatt wera, il-fatt urew mod ieħor. Għalhekk ikollna nikkonkludu li l-politika ma kienitx tajba. Il-biraħ f'Madrid il-Kummissarju għal-Iren Emmek kien jinkont emmek issa għadin jitkelmu dwar il flessibilita li u iżjed il-mekkanizmu u il-veloċità u nuqqas ta' miżuri komplementari ħaltu koktejl illi eret kompletament ehm, mijiet ta' eluf ta' intraprizi u nis illi u li ma konniex kapaċi nħalsu id-dejn sovran tagħna. Issa, dan dejjem saru eh, bl-akbar ġifiri intenzjonijiet tajbin. Il-gvern il-ġdid ħaseb billi bil-politika tagħhom l-affarijiet ħa iduru mill jinbidlu mill-lejl nar tama li il-qat jonqos imma issa l-affarijiet marru għallar u għanna id-doppju għat mis-snin ta' qabel dawn huma l-fatti, dawn huma r-riżultati l xi ħaġa qed mur ħażin. Allura fejn ma jkunux kapaċi aħna ngħidu illi kellna żball. Għaliex hija traġedja narawha tiżvolġi minn jum għal ieħor. M'hemmx kreditu għall-intrapriżi f'pajjiżi, m'hemmx memx kreditu għanna situazzjoni għal mill-pajizi tal- u jħalsu tlet darbit iżjed per eżempju minn intrapriża fil-Ġermanja biex ikunu jistaw jiġu finanzjati. U għalhekk il-kreditu għalaq kompletament f'pajjiżi m'hemm lebda domanda għalfej daw l-affejt għalfej u għalfej l-attivitajiet qegħdin u waħda wara l-oħra. In-nies jafuhom kull minn għandu naqra sens komun, naqra mill-moħħu qed jarhom dal-affarijiet. U li wieħed jistudja x'ġara x'mal ħażin f'dawn l-aħħar erba' snin naħseb hija ħaġa bażika biex wieħed jifhem x'irid isir, imma pajjiżi illi kellu 60% tad-dejn eh, nazzjonali meta bdiet il-kriżi issa għandu 100% tad-dejn nazzjonali. Iġifieri irridu naraw eżattament da għalfejn tajna daw l-affarijiet kollha li qegħdin iżidu d-domanda u il-konsum f'pajjiżna. U allura qegħdin nispiċċaw bil-kumpaniji u il ħwinat jalqu u qegħdin inżidu il qat Kif qal qabel il-deputat tal-Partit Popolari għandna Livelli ta' għat fost iż-żaza inkredibbli, konsekwenzi drammatiċi tal-politika fil-sistema tas saħħa fil-pensjonijiet, nis illi ma mumiex kapaċi jmorru jishtru il-medicini li għandhom bżon, li jihdu l-kura li għandhom bżon għax kollha xoħla fil-prezz. Għanna apparti minn dan kollu it-telf ta' kull tama. Le, mhix sempliċement qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq algoritm il- klassi medja f'pajjiżna qiegħda tinqeret, il-fiduċja qiegħda tinqeret u għalhekk eżis kollegi. Naħseb li ixini il-viżjoni politika tagħna, irridu nkunu onesti u ngħidu li xi ħaġa marret ħażin fil-cocktail politiku tagħna ta' dawn l-aħħar tliet snin xi ħaġa mhix qed taħdem biex wasalna f'sitwazzjoni illi qegħdin naraw issa ċertu f'ċertu pajjiżi u qegħdin naraw nies illi ma qed jgħidu l-ebda r u għandna nies illi għanna per eżempju Londra u poi affetar li ħatma għalu illi għatma ħadu responsabilta tal-affarijiet u l-ħazin illi jagħmlu. u e, e, dana qed ibati ħissa iċ-ċittadin Ewropew. Grazzi. Merci beaucoup. Vous remarquez que j'ai laissé les derniers intervenants. Grazie ħafna. Peress li għanna ftit inżejjed, ħallejt il-kellima komplu jitkellmu. Jekk hawn xi kellima oħrajn, jistgħu jitkellmu. L-aħħar kellima, Sinjura Ines Zuber, membru parlamentari Ewropew mill-Portugal. Grazzi ħafna, Signora President. Nixtieq nitkellem dwar dawk il-fatturi marbuta mal-qatt anka dwar l-analiżi tal-2013 minnaħa tal-Kummissjoni. Jina naħseb illi uħud minn dawn ir-rakkomandazzjonijiet huma dawk illi menux, anzi għamlu għar, fejn għandax taqsam situazzjoni ta' xogħol unka dik soċjali f'dawk il-pajjiżi l-iktar dajfa f'termini ekonomiċi ġiġa semmejna uħut minnom. Naħseb illi jekk intejbu l-kondizjonijiet għal kumpaniji nkunu qegħdin eh, noħolqu iktar qatt. U nagħmlu aktar faċli wkoll biex in-nies jitkeċċew mix-xogħol. Din hi situazzjoni li se tippromuovi l-xogħol għaliex bħalma qed inkun qegħdin ninkoraġixxu li l-kumpaniji ikaċċu l-ħaddimi tagħhom. Issa punt dwar il-paga u l-produttività dinja din hija eh, biss skuża fl-opinjoni tiegħi. Skuża li hija ta' detriment għal ħaddiema. Nafu li mhux vera li l-produttività naqset u iktar din waslu għal tnaqqis fil-pagi. Dan kollox jikontribwixxi għal situazzjoni eh, ekonomika iktar ħażina. Diskutajni anka f'Lulju. Anka fil-naħa tal-Portugal. Anka drittijiet soċjali jew inkella biex in-nies jitkeċċaw mix-xogħol. Qegħdin inħarsu lejn impatt soċjali hawnhekk. Fejn għandha x'taqsam politika baġitarja kif ukoll il-miżuri ekonomiċi. Però hemm aspett ieħor li rridu nħarsu leħ. Iġifieri il in ta' l-inugwaljanza soċjali. Per eżempju fil-Portugal. Nieħdu l-eżempju tagħna rajna li l-pagi naqsu mod ġenerali Iġifiri illum il-ġurnata il meta ħallas inqas l-impjegati tijaw. Dan huwa riżultati li rajna. U l-profitti komplu jizdiedu minnaħal oħra. u ċertu nies anka żdiet il-profitt tagħhom 13 fil-mija. Il-livell medju ta' profit żied ħafna u dan m'għandux jaqsam mal-livell fiż-żieda tal-konsum in naħa tal-ħaddiema għalhekk iridu nuru illi il-ġid u l-profit jgħat jitqassam mod iktar ugwali fil-qasam tax xogħol. Il-kwistjoni li rridu niddiskutu għandax taqsam mal-tkabbir. Ma tantx nitkellmu dwar il-miżuri illi jistaw qasmu ix xogħol fil-ħajja ta' kuljum. edin nitilfu 500 xol kull jum, mux edin nħol u xol, l-qasbis għadin pozizjoni staġnata, imma edin nitilfu xol. Għanna klima ġenerali li tifavorixxi tkabbir, u għalek rridu diskutu kustjoni prinċipali. iġifiri minar l-investiment publiku kbir, mussa jkunem investiment iħor. L-austerita ekonomika trid tonqos jekk irid ikun hemm investiment. Għaliex noħolqu problemi l-istati membri ħafna drabi meta nitkellmu dwar l-għajnuna jew inkella tnaqqis ta' kondizzjonijiet tal-investiment pubbliku, ikun hemm ħafna kondizzjonijiet oħrajn marbuta. U għalhekk iridu nibdlu il-politika tagħna. Idu nkunu inqas stretti għadin nitkellmu fuq livell akademiku, però hemm ħafna nies li qegħdin qiegħda tinqerdilhom ħajjithom fil-ħajja reali. Għalhekk irid ikonna iktar investiment pubbliku, żieda fil-pagi, iktar xogħlijiet. L-ekonomija titqum fuq saqajja. Għaliex inkella ħanet il aspetti strateġiċi ta' l-ekonomija. U jekk dan kollu ma jsirx, inkun qegħdin nipromovu biss il-profitt ta' ċertu nies u mhux b'mod ġenerali għalek irridu nibdlu d-direzzjoni tal-politika tagħna. u nara kif sampoġġija. Irridu nizguraw illi il-pajjiż iżżomm il-kapital reali tiegħu, l-ekonomija reali tiegħu. Għaliex inkella nkun qegħdin u d-dejn. ħafna mill ħafna pajjiżi il-pis jintefa' fuq il-ħaddiema Għalhekk jiżdied id-dejn u mhux jonos. Għalhekk toħroġ minn din is-sitwazzjoni ta' paraliżi u nimplementaw filosofija ġdida, ma nistawx nippretendu li nisa ħalsu dak li ma jifilħux xaħalsu għalih. Jina naqbel mal kumment li naddu dwar il-Portugal u l-ħaddima fil-Portugal. Naħseb il-nis anzi l-isforz ta' nisi tiġi magħruf. għaliex ħafna stati membri qegħdin f'sitwazzjoni diffiċli f'għandu x'aqsam it-tħol anke drittijiet. Grazzi ħafna. Issa sa nitkellmu dwar il-proċedura catch DI. Dawk li forsi għadhom ma tkellmux jistgħu jgħaddu l-kummenti tagħhom issa tistgħu tollu idejkom u ta' durazzjonijiet tagħkom. Jekk le jerġgħu jitkellmu l-kelliema min-naħa tal-panel u issa nisimgħu l-kelliema bil-kontra. Nibdew Veronika Loper Fontanier. Umbat mil kollega l sa. Mela, grazzi, jina naħseb li ma nix nkunu pessimisti bħal kollega tijaj Alejandro Serkas, naħseb li l-affarijiet u ma daqxena ħem li pinġijomu. Għadu importanti li jidu namlu l-mizuri naħseb li jittieħdu ma pozittivi. Mandiċ għafen għot neġa nirrepeti dak li għat il-konsiderazzjoni fiskalija meħtieġa, zemżon l-inflessibilità nifsessibilizzawa. Nisab il-koll qed naqblu dwar dan. Imma bżonn ukoll li nitrattaw il-kwistjoni tal-fiduċja din importanti ħafna l smi iż izzaza Dawar li il-fiduċja anki sabiex jibdlu d-dinamika attwali. Jena xtaqtu koll imwieġeb li l-baronessa li kienet qiegħda titkellem dwar kif eh, disċiplina għal xogħol fost iż-żaza ħin naħseb illi żaza jista' jkollhom disċiplina tax-xogħol jekk ikollhom ix-xogħol, jekk ikollhom it-taħriġ. Pereżempju, meta kont qed titkellem inti ftakart li fil-belt tiegħi hemm organizzazzjoni tal-ġirien li hija attiva ħafna taħdem ma' żgħażagħ żgħażagħ b'diżabilità bi problemi ta' integrazzjoni u ħolqot ħafna workshops ta' taħriġ um, u tijom u kol stipendju. Naħseb il-President kien fil-fat kien qed jgħid lil dawn iż-żgħażagħ il qabel intom u qabel kontu tkunu reqdin għax kienu jgħidu li reqdin għalix mandom xej jagħmlu jagħmlu sassieta għar nofsinhar fis-sodda immissa qegħdin hawnhekk qegħdin taħdmu u tkunu wara l-bib inkun għadna għazbis biss ftaħna għaliex tkunu tridu taħdmu u ġifieri dan ingħatalhom il-fiduċja bassikament daw kienu żgħażagħ eh, b'diżabilità. U importanti li intu għam din il-fiduċa zaza għalix ħafna sati membri għandhom problemi gbar bħal tijaj u għedhom ma jistawx jisolvu il-problemi imma hemm bżonn li nużaw aħjar il-fondi sabiex nkunu nistaw naħdmu ma daw iż-żaza. Merci, je vais redonner euh, la parole euh, à Villa Radens, mais avant de le faire, je voudrais euh, lui poser une question. Signora Radens, pero qabel namel dan, Nixtieq nagħmel numru ta' kummenti minn tiegħi. Kummenti li għandhom x'jaqsmu mal-kummenti li għaddan il-kellim għabel. Ġifieri il-mod ta' kif il-fondi strutturali jistgħu jintużaw biex inkunu nistgħu nindirizzaw il-sitwazzjoni anka fil-pajjiż tiegħu. X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar l-MFF iġifiri l-użu ta' 25% tal-fondi għal fondi soċjali. Anka dwar il-kustjoni tal-migrazzjoni. Meta kont zaħira, tal-limt li Lenin kien qal illi dawk li tilqu mill-pajjiż ikun qegħdin jivvotaw b'saqajhom. u kien saba diffiċli wkoll biex jerġa' jġibru dawk l-10% tan-nies li kienu telqhom il-pajjiż. Mediċina li ntużat dak iż-żmien ma kienx adegwata għal pajjiż tiegħek, ħafna drabit is bħala eżempju. U anka l-baronessa għaddietlek eh, kompliment dwar dan anka fejn ħdimtu dwar l-austerità. Però dan sewa 10% tal-popolazzjoni tal-pajis tagħkom, ħafna minnhom kienu wkoll żgħażagħ. Tista' tikkummenta iktar dwar dan? U t-tielet kumment tista' tgħidilna dwar eh, l-involviment tal-Parlament Latvjan fejn għandhom xaqsmu il-miżuri tal-gvern Ladvjan, ġifiri Iżajma kienet eh, intalbet parir qabel għaddew dawn il-miżuri. Għan s Grazzi ħafna, dawk kienu ħafna mistoqsijiet minn naħatijak. nistaw forsi nazlu bejn il- l-żewġ opzjoniet li semmejt inti naħseb illi il-gvern għażel il-triq ta' valutazzjoni interna. L-unika ħaġa li forsi nagħmlu differenti kikun nistgħu morru lura fi żmien hija illi ninkoraġixxu l ċittadini tagħna jisselfu b'mod aħjar, b'mod iktar responsabbli. Din kienet waħda mir-raġunijiet għalfejn in-nies jisselfu biex iħallsu d-dejn tagħhom. Nafu li iva 10% ta' popolazzjoni huwa prezz li ħafna li kanna nħallsu u li ħafna minn dawn in-nies kienu taħt il-35 sena nafu illi dawn kienu jafu li kien hemm opportunitajiet li lin mill-Latvja u għalhekk tal-qum il-pajjiż. Għalhekk il-pjan ta' tkabbir huwa importanti ħafna u qed naraw kif numru ta' stati membri Ewropej għedin jonqsu l-pagi però fil-Latvja sena l-oħra l-pagi żdiedu. U din iż-żieda qiegħda tiżdied ukoll din is-sena. U nixtieq li anke pajjiżi oħrajn ikunu iktar pożittivi fuq il-miżuri ta' konsolidazzjoni tagħhom għaliex trid tbati ftit, però mbagħad tara tkabbir bħalma ġara fil-Latvja anka l-kumpaniji edin jaħdmu eh, biex joħolqu iktar bilanċ fil-pagi li ħalsu lil-ħaddima tagħhom. Anka meta tikkumparhom ma dawk il-pagi li jaqilgħu dawk li telqu mill ladvja anka fis-settur industrijali fejn sistema bħal din qed taħdem suċċess. Waqt il-kriżi eh, kanna namlu ristrutturar tal-ekonomija latvjana kien hemm ħafna eh, kreditu qabel il-kriżi li qed l-20%, però llum il-ġurnata l-esportazzjoni eh, fil-Latvja hija ta' madwar 80%. Il-Latvja saret ħafna iktar kompetittiva l-lum il-ġurnata. Kumment ieħor importanti ħafna dwar il-fondi u l-mod ta' kif jitqasmu dawn il-fondi anka fil-futur. Ovvjament, il-fondi kollha huma importanti għall latvja dawk ta' koeżjoni, dawk kulturali, kif ukoll fondi oħrajn, bħalmu mal-pajjiżi Ewropej oħrajn u nixtieq ngħid il-Kummissjoni biex ma tnaqqas il-fondi dwar anzi allokati għax-xjenza għaliex naħseb li dan il-qasam għandu potenzjal biex jiżviluppa iktar l-ekonomija tagħna u jżid il-valur fl-ekonomija. Dak huwa l-pjan tagħna. Din hija triq li rridu nieħdu. Xogħlijiet b'ħafna iktar valur. Grazzi ħafna tal-kommenti tijak u nishti nawguraw l-aħjar l-izbaħ xewqat il-pajis ta'kom. Grazzi sa Jose Manuel Canavaro l-aħħar kellim tana minnaħa tal-Parlament Portugiż. Sar pur eh, manifestax alguma Mela, nibdza billi najt illi naqbel sa ċertu punt mal-baronessa. Iva, l-żaza ħejġu kollom responsabilta. Studji li waslu għal esperjenza professjonali. Importanti dan biex neġessarjament bil-mod kif qalet il-baronissa ma iva rridu nippermessu li żgħażagħ jakkumpanjaw it-taħriġ u l-edukazzjoni tagħha minn esperjenza ta' xogħol. Ta' biex imbagħad meta jikbru ikunu kapaċi iżawġu l-esperjenza akademika ma' dik professjonali. Tajjeb li nħarġu lin-nies sabiex restu ruhom għax-xogħol għad-dinja tax-xogħol 80% ta' dak li il illejla. Ħareġ minant kellima ta' nofsinhar tal-Ewropa, Portugal pereżempju smajna dwar il-problemi li qed ikollhom li għati kollu l-Portugal biex jaġġustaw ruħhom għall-austerità u l-konsolidazzjoni. Naqbel mal-qal il-kollega minkejja li ġej minn partiti differenti dwar l-aġġustament u l-effetti tiegħu jridu rinnovazzjoni jridu aċċess għas-suq tax-xogħol għaż-żazax tagħna jridu naraw ukoll x'qed isir f'livell fi żmien tajnuna ta' eta kritika għal dawn in-nies. Il-gvern attwali ipprova jagħmel firxa sħiħa ta' azzjonijiet sabiex jipprova jilħaq il-miri illi semmew forsi ma taqblux mal-effikaċċja tal- miżuri tagħna ma naħseb li kulħadd jista' jaqblu jaqbel li qegħdin niġġieldu l-istess. Għadu. Min jgħid li l-ekonomija Portugiża trid tifsaħ l-ekonomija tagħha tillibera minn ma jaqbilx. Ikollu naqbel però illi forsi intilfu iżjed impjiegi soffrattant milli konna qegħdin imbassru. Hemm bżonn ukoll li naraw x'nistgħu nagħmlu sabiex nżidu l-impjiegi. Irridu nħedġu l-investiment pubbliku nattiraw l-investiment barrani. Idea tajba ħafna per eżempju din tal-scholarships. l kriżi hija waħda globali għalhekk tajjeb ukoll li nippruvaw indaħlu kapital barrani lejn il-Portugal, hemm ħafna affarijiet li nistgħu nagħmlu għax ħafna nies fil-fatt jattiraw l-investiment barrani jiena ma nix ħankun pessimist daqs xi wħud. Imma naqbel il-iva fil-Peninsula Iberika rridu nkunu iktar flessibbli. Ġifieri kemm l-ekonomija Portugiża kif ukoll dik Spanjola jridu nuru wkoll solidarjetà reċiproka għanna similaritajiet fil-proċessi tagħna u għalhekk tajjeb il naħdmu wkoll għal din ir-reċiproċità. Imbagħad issemmew ukoll il-problemi tal-Greċja li forsi huma sitrar minn dawk tal-Portugal. Jiena sempliċement xtaqt ngħid li aħna nuru solidarjetà magħhom U m'għandix dubju li jekk naħdmu f'qafas Ewropew jirnexxinna naslu soluzzjonijiet diċenti. Il-Portugal għadu mhux case study għadna għaddejjin bil-problema tagħna u għandna wkoll ċertu idejat pessimistiċi tal-kollegi tax-xelluk, imma għedin nippruvaw namlu xi ħaġa, ippruvajna wkoll nżommu f'moħħna il-partikolaritajiet ta' nies differenti ta' ġnus differenti ma tistax inti taqbad il-modell ta' pajjiż u titrasponih eżattament perfettament kif inhu fil-Portugal aħna jdu lkollna triq tagħna nadattaw il-modell għal ħtiġijiet speċifiċi tagħna. U naħseb li nistgħu nagħmlu dan fil-qafas tal-Kooperazzjoni Ewropea, għalhekk għandna bżonn għall-Kooperazzjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi. Grazzi l-kellima kollha tana, l-esperti, mistiedna, Mela, biex nikonkludi. Jiena naqbel ma l-opinjoni tas Sur Navarro. fl round table per eżempju kellna ċertu bilanċ ġeografiku iżda fit-tieni nofs tad-diskussjoni mbagħad Rajna dominanza minn dawk il-pajjiżi li kienu tassew qegħdin jgħaddu bidna din il-kwistjoni u l-oħrajn sempliċement għadu jisimgħu. Nixtieq nagħmel ħames punti. Parti minn dak li qegħdin jgħidu l-esperti dwar l-effetti multiplikatorji. Il-mod kif il-programmi tal-aġġustament strutturali huma mfassla u l-mod kif l-imsieħba soċjali u il-parlamenti nazzjonali jiġu konsultati dawn huma aspetti importanti ta' kif ir-riformi jistaw isiru sabiex jaħdmu aħjar. Imma s-situazzjoni xejn ta' xġil ewwel jekk il-bajda jew L-iktar pajjiżi li ntlaqtu mill-kriżi huma ħafna drabi pajjiżi fejn il-parteċipazzjoni kollettiva ta' taħid ta' deċiżjonijiet hija daqsxejn aktar diffiċli minn dawk il-pajjiżi li huma forsi effettwati jinqas. Fl-2007-2008 aħna fl-Ewropa konna għed nara kriżi fl-Amerika. Edna aħna mista tolqotna. Aħna għandna l-istabilizzaturi awtomatiċi li jaġixxu bħal shock absorbers. stabilizzaturi awtomatiċi f'pajjiżi f'lingwi oħra skużawni huma miżuri ta' protezzjoni soċjali u issa erba snin, ħames snin wara donna insejna dak li għadna meta faqqat il-kriżi. Għaxek nħarsu lejn il-programmi ta' ġustament strutturali ħafna drabi l-ewwel ma jorqtu huma dawn l-istabilizzaturi awtomatiċi. Għalhekk qabel ma nibdew nivventaw stabilizzaturi automatiċi ġodda, tajjeb li niftakru daqsxejn. Ta' x'kellna fl-modi. Tant konna għedin naħsbu biss l-ponta ta' mniħirna illi laqqas biss stajna nimmaġinaw xħajkunu l-effetti fuq il-futur mezzan ta' dak kollu li għedin namlu. U issa għedin nerġaw niskopru dan kollu mill-ġdid permezz ta' diskussjoni tagħna fuq il-multiplikaturi. It-tielet punt imbagħad nixtieq ngħid lil membri tal-Parlamenti Nazzjonali, aħna fil-Parlament Ewropew ngħidu li kull meta jkun hemm trojka li tmur fl-istati membri dan għandu jinbidel permezz ta' kwartet mill jellow, aħna morna kam il-darba la jellow. Emmek fla jellow u mandum. Ammont kbir ta' għarfien espert u jellow u utli u koll fil-rigward ta' l-impiegi e kif la l fil-rigward ta' s-swieq. mhux neċessarjament ġobba il-ħaġa l kummissjoni imma illi inti id-daħal l-law fil proċess għandu l-mertu tijaw u naħseb li parlamentari nazzjonali jistaw jifmuħ il-benefiċċju ta' dan kollu. Il-raba kumment għaj. Għandu x'jaqsam ma dak illi bħalissa jgħat jinħema fil-Kunsill. Smajna les tal-Lepsko, smajna u koll l-bżon tal-bilanċ fl-Ekofin. U xista jiġri mbagħad f'Ġunju fil-Kunsill Ewropew jista' jkun li l klawzola ta' flessibilità mbagħad tiġi aġġustata mibdula u l-effetti ta' l-awsterità jittieħdu forsi konsiderazzjoni l-awsterità forsi mhix daqshekk perfetta bħala miżura daqskam konna nemnu u dan ifisser li il-mekkanizmu ta' flessibilità ikun fuq l-agenda. Għanna six-pack, il-two-pack, il-compact eh, fiskali, għanna ħafna armi li nistaw nużaw strumenti differenti. Għet nisma' nies fil-Ġermanja, fil-Belġu, fil-Franza, fil belġu fil franza jgħidu li l-austerità qed issir qisha xi ħaġa fissa. U forsi hemm bżonn għal daqstant intaffu daqxajn impressjoni fuq dina s situazzjoni daqsek diffiċli, dinna naħseb li diskussjoni li rritu konna fil-Konsill Ewropew. Din l-idea mandiġ toħroġ minn diskussjonijiet bilaterali bej li stati membri bil kummissjoni il-fattu li fl-Unjoni Ewropea, fl-Unjoni Ewropea kollha kemm għandna problema. L-austerità hija biss nofs it-tweġiba u l-ħames u l-aħħar punt tiegħi issa huwa li ngħidu il-kemm fil-Parlament Ewropew aħna niddiskutu x'ista jkun il-valur miżjud minn budget ta' investiment u l-nafqa Ewropea f'termini ta' budget ta' investiment li jorbot ma' dak li kien hemm fil- eh, panel ta' dal-ħodu fejn i-preseda għalan la massur. Dikija dak huwa l-mod kif nistgħu aħna naslu għal livelli akbar ta' impjiegi fil- Kumitat tal-Affarijiet Soċjali u l aħna nemnu li bħala parti mill-politika ta' koeżjoni fil-qafas finanzjarju multianwali għandu jkun hemm fondi partikolari għas fond soċjali Ewropew u mhux lista ta' membri kollha toġobhom dil ħaġa. Maħna nafu illi fir-reġjuni fil-żoni lokali L-investiment konkret, l-investiment fl-infrastruttura huwa xi ħaġa tanġibli ħafna xi ħaġa li tara bajnejk u tmissa bidejk u fil-Portugal naħseb li għandkom biżejjed toroq imma forsi għandkom bżonn iżjed toroq ta' informazzjoni. Forsi għandkom bżonn ukoll tinvestu fil-kapital uman. Dan huwa importanti daqs investiment fl-infrastruttura tanġibli forsi forsi iżjed ukoll illum il-ġurnata. il ġurnata U għalhekk naħseb li għandu jkun 25% li jmorru għal Fond Soċjali Ewropew. Il-President staqbel ma' dak il qal il-Kummissarju Andors f'dan ir-rigward u nittama li intom ukoll taċu l-appoġġ tagħkom. Grazzi lilkom koll li bqajtu hawnhekk sal-aħħar. U qisu fi żmien hawn nofsi oħra niltaqgħu fis-sala sal-ikel tal-deputati isfel. Nasab li l-koll ċivejtu l-invit personali għall-ikla illi ħajati President tal-Parlament Ewropew il-lejla Martin Schulz fejn il-kellima il-kellima ewlin, ewlin ħajkun Peter Pratt, li huwa membru tal-Bord tal-eżekuttiv u ekonomist ċentrali tal-ECB li ħajkun qiegħed jiddiskuti dawn il-punti ewlenin. l-enin. Palma huma itkabbir fil-futur dejjem mill-lenti tal-Bank Ċentrali. Fl-aħħar nett, żnejdulkom biex iżommu il-badges għax il-badges li għandkom illum jippermettu l biex titħlu għada wkoll. koll Mela dak kollox, grazzi wkoll l-interpreti u niltaqgħu minn hawn nofsi oħra l-ikla.